So, yeah, yeah. Dear colleagues, may I ask you to take your seats? Aziz kollegi, jek joġobkom, sibu postkom. Ich, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen an diesem ersten Arbeits... Mela nil-għakom għawnek għal l-ewel eh, eh, ġurnata ta' ħidma tagħna fis-sena l-ġdida. Għad manix eh, kolb ta' stat għonek, jina minix et kontra xerin biex niħu posta, minix kontesta ek, iżda sfortunatament eh, tinsab ma tiflax. Ma tana kollu tittama illi se tasal fi Brussel eh, il-lejla. Fis-sitta nofs trid tkun għallaqa tal-koordinaturi, iżda miex se tkun fil-grupp tal-ħidma tagħna. Allora, fin-nuqqas tagħha nixtieqilha rkupru ta' malajr, fejqan ta' malajr, u nishtiqilkom s-senat tajbal, tamaw li kolkom suċċess uh, u ferħ f'dak kollu li se tamlu. U nitam li se naħdmu tajjeb fil-komitat ikon. U nitam u koll li matul din is-sena se kunu nistgħu nagħmlu progress tangibli u viżibbli u nimxu l-qudiem. Sena ilu Naħseb sibna li konna f'pożizzjoni aħjar, naħseb li sibna li ħammuru iktar il-qoddim. Illa li xinkella ma jirnex li niksbu l-antana, imma naħseb li bħalissa ħna ninsabu daqxej medda, illa li jekk ma naħdmux brata aktar maġla d-dinja tal-ekonomija f'daqqa waħda se tisfaxxa. Allura naddu għall-ewwel punt eh, tal-aġenda m'hemm l-ebda viżi speċjali, allura naddu għall-ewwel punt sostanzjali għandna rapport fuq is-sistema komuni ta' taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji. Eh, anzi, għandna l-adozzjoni tal-aġenda. Naħseb li mawħat li jixtieq jitkellem fuq l-adozzjoni tal-aġenda, naħseb li naqblu fuq l-aġenda. Mem ebda punti oħra li biex nżidu fuq l-aġenda, allura nistgħu naddottaw l-aġenda. U issa ngħaddi għal dan il-punt għal darboħra Illi palmet diġa huwa t-tielet punt fuq l-aġenda tagħna għallax mawx avviżi. Allura t-tielet punt eh, nitkellem dwar sistema komuni ta' taxxa fuq it-transazzjoni finanzjari. Nixtieq li l-kollega tagħna Anna Poddimata titkellem magħna qed nara li għadha kif daħlet mill-bib bħalissa. U naf li kienet eh, qed tagħmel xi xogħol ukoll barra mill-kamra naħseb li issa lesta eh, biex ittina informazzjoni tagħha eh, dwar din is-sistema tat-taxxa ta' transazzjoni komuni. Anzi, skużani qed nara li hemm xi ħadd ieħor li xtaq jitkellem. Is-Sur Jean-Paul Cozes. Je salue le président de séance. Iva, nishti eh, nilqa l-president ta' din il-laqa Nixtieq nirringrazzjah tal-kummenti introduttori tiegħu. Nishtiq nifraħ il-kollega tagħna fissem il-grupp tal-PPE. Nara li hemm żewġ bidliet eh, fil-gvern Spanjol għandna ftit bidliet ukoll fil-laqa tagħna għaliex eh, għanna wieħed mill-membri tagħna li sar Ministru tal-Affarijiet Barranin u Sur Vigo huwa l-Segretarju tal-Istat tal-Kwistjonijiet. U issa naħseb għanna l-aħjar ministri li jista' jkollna eh, li għaddew minn dawn eh, dan il-kumitat. Allura nifraħ il dawn iż-żewġ kollegi tagħna. U s-sur Karl Hagel xtaq jitkellem ukoll Karl jekk joġbok. Le, ma xtaqx jitkellem, tajjeb. Eni, fidejk. Grazie. Μια που θα διαψεύσουμε τις δυσμενείς προγνώσεις, τα δυσμενή. Είναι Uni tamaw illi issa ħamstaw morru kontra id-basir ħażin li għana li tamaw il-parlament jista jgħamil xol għawi, specialment fil-qafas tal-komitat tana, tagħna nittamaw l nkunu nistaw nerbu din il krizi u nimxu lejn l ekonomija li tqum fuq saħja u tkun ktab saħħita għalek eh, f'dan l-spirtu kollegi nishtiq ngħidilkom illi eh, jiena ta' sew kuburija li jissanna dan ix-xogħlijiet, nantu bidha dan ix xalijiet dan il-ewwel dibattitu. Eh, ġifieri din il-proposta tal-Kummissjoni tal tmim il-2001 kanna dan il-tekst li gwart il-sistema komuni ta' taxxa fuq transazzjoni finanzjarji elementari ta' direttiva 2008. Ma vera ta' sew waqtu billi niddiskutu din dan is-suġġett. U eh, il-summit ta' Deċembru li għadda waslu għal-konklużjoni deċiżjoni illi ikunem fiscal compact, ġifiri Ftejim fiskali. Eh, ovvjament, il renjunit eh, tira minna din, imma l-oħrajn ħaj jihdu sem f'dan il-ftejim. Issa rridu naraw li ma ser ikunu l-evoluzzjoniet iżviluppi tal-dan il-qabej Merkel Sarkozy liktar eh, u ħanaraw ser toħroġ minn din is-sistema komuni ta' taxxa. Eh, para l-ewwel pass, dan ħajkun l-ewwel pass lej ftehim dinji fl-aħħar mill-aħħar. Aħna dejjem sħaqna għamek fil-Parlament illi din it-taxxa taxxa dinjija ikon għatġa diskatajna fil-parlament fil-2010 kif ukoll fil-2011 nimtamaw illi dan jħedġeġ eh, il-Kommissjoni biex jagħmlu aktar. Issa, il-motivazzjonijiet tal-komitati huma qawwin, huma msejsa fuq tliet aspetti. L-ewwel żewġ aspetti huma il-kontributi tal-istituzzjonijiet finanzjarji biex ikunu jistgħu iwiznu l ispejjeż tal-kriżi, ġifieri mhux biss tax xogħol, il-produzzjoni t-sirieta, is saha u tejn il- Ix-xogħlijiet imma wkoll dan din l-għajnuna trid tiġi mill-servizzi finanzjarji b'xi mod. Dan jista' jkun inċentiv ukoll. fis-settur finanzjarju. biex wieħed iżomm ma' ċertu regoli fissi. Mod komuni. Dan jista' jikkontribwixxi għal transazzjonijiet illi jistgħu waslu għal qafas ta' stabbiltà musa noqgħod intawwal imma dawn huma ir-raġunijiet wara il-tekst illi ressa il-komitat u li ħeġġġna illi nitkellmu anki fuq konkazzjonijiet ta' qabel fuq dan il fuq din it-taxxa ta' fuq transazzjoni finanzjarji. Allura il-kummissjoni, il-kumitat, skużawni, Ta' jittratta il-fermentazzjoni tal-sistema fiskali finanzjarja ta' transazzjonijiet finanzjarji fuq livell tal-Unjoni. Palissa għanna sistemi ta' ta' taxxa li huma differenti ħafna mill pajjiżi, allura il-Kummissjoni tixtieq li kollha xi tip tarmonizzazzjoni. It-tielet argument huwa li din il-fermentazzjoni nfisha hija waħda illi taffetwa ħafna setturi l minn ġurnata u allura għanna bżon din is-sistema komuni ta' taxxa f'qafas ta' koordinament. Din is-sistema komuni ta' taxxa tagħmel parti minn l-approċċ ġenerali illi aħna għażilna. U il-gvernanza ekonomika hija affas ġenerali Ġifiħna ma nistawx nappoġġaw u nsegwu biss it-triq ta' gvernanza ekonomika minnajr ma naġiċu minnaħa tal-sistema ta' taxxi. Dan ovvjament iktar jott għal eh, pajizi tal-zona euro. Proposta jew ħadda sostenibli, bilanċata, xirqa u li t-qisim il-teddidit kollha li hija diġà diskutejna għonek fil-Parlament ġifieri il-periklu li jkun hemm evazjoni evażjoni fiskali. Hawnhekk għandna bżonn kam ta' applikazzjoni adekwat. Mbagħad għandek il-pis li huwa impost fuq l-investituri żaru kbar. Dan huwa riskju ieħor U l-aħħar ħaġa Fiskil dumping illi jista' jinqala. Rigward dawn huma raqa tekniċi tal dan il-proposta. Id-direttiva, il-proposta direttiva tkopri kif forsi tafu, il- operazzjonijiet kollha finanzjarji għal uh, prodotti u servizzi u jekk il-istituzzjonijiet finanzjarji, jekk il-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom sede fl-Unjoni. Ovvijament għan ippruvaw kol nelbu din it-teddida li għanna ta' evażjoni ta' taxxa. li kuna sistema komuni jew aspett illi insibuha fil-proposta. Hemm xi ċessenijiet ukoll. Dejjem għandhom l-istess għan, dawn l eċċessjonijiet Għal dawk li ma qraw xi tekst ngħidilkom ma ngħid malajr li hemm xi derogi għal operazzjonijiet għal dak li għandu xaqs per esempio ma' self għal kemm għal familji kif ukoll għal negozji għal attivitajiet ta' kuljum kif ukoll operazzjonijiet mal-ICB u l-banki banek nazzjonali dawn ukoll huma operazzjonijiet li huma eżentati. Imma mbagħad operazzjoni li għandhom rwol ta' investiment favur l-ekonomija huma wkoll eżentati. Mbagħad għandek ovvjament dawk il-operazzjonijiet ukoll li għandhom karattru ta' konsum. Li il-konsumatur juża fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. Ġi minnaħa, din proposta tisabili xie proposta soda li huwa l-ewwel pass lejn sensila ta' operazzjonijiet li huma aktar ġenerali fl-ekonomija reali. U għalhekk jiena nemmen illi huwa importanti li din is-sistema hija importanti. Issa tħeġġeġ iktar investiment fl-Ewropa. Meta nitkellmu dwar investimenti, aħna hawnhekk irdu nifmu li investiment fl-ekonomija reali, skont il-proposta fisser li jkun hemm investimenti illi se jkunu kbar għandhom irrendu aktar u għalhekk għandu dan għandu ħaġiġhom li għamlu investimenti. Imbagħad dwar il-peace biżijiet fiskali. Hemm taxxa eh, baxxa ħafna li qed tiġi proposta hawnhekk. Ġifieri dan il-pis finanzjarju mhuwiex xi fattura enormi hawnhekk. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar wara jum ta' operazzjonijiet xorta waħda bqajna ma' livelli, żammejna ma' livelli raġonati. Issa rigward il-kamp applikazzjoni ġeografiku. forsi ma jisemix mod speċifiku, imma l-proposta nafu li għanda minnet jappoġġja u hemm ukoll dawk illi huma kompletament kontrija. Nixtieq nisħaq illi fil-fema tiegħi il-tejjim tas-27 pajjiż għandu jkun lan ewlieni tan alkoll għaliex mingħajr dan il-ftehim il 27 pajjiż jfisser illi se nispiċċaw nittieħdu ostaċ fil-kas illi kunem stat membru li ma jirriċ eh, jaddotta din is-sistema kobu tanta transazzjonijiet finanzjarji spiċċaw ostaċċa dak il-pajjiż. Issa rigward il-prinċipju ta' residenza ma jimportax minn fejn tiġi l-operazzjoni imma skont il-post fejn jinsab l-istituzzjoni finanzjarju. Naħseb li din kienet għażla tajba minna ħadd tal-Kumitat. Għaliex ir-raġuni il għaliex riskju li kunem dan id-dumping li qegħdin eh, jinkwetaw jitħasbu fuqhom minn qed jopponi din it-taxxa dan it-ħassib tagħhom jaqa'. Allura, l-biċċa kbira ta' dawn l-operazzjonijiet ser jieġu jiddaħlu din is-sistema komuni tat-taxxa. Allura, U possibbli li wieħed jista' jimmaġina li kun hemm sitwazzjoni finanzjarja illi tista' tevita jew taħrab mill-taxxa. biex tagħmel dan, trid bażikament tiċċaqlaq mill mill uh, residenza legali ta' l-istituzzjoni finanzjarja. Ġili mhix ħaġa taqsek faċli. Issa, però Għamil ma nagħlaq xi ngħid. Hawn puntajjef, ġifiri, jekk aħna nasu dan il-prinċipju ġifiri il-post fejn jinstab il situzzjoni finanzjarja, l-Unjoni dan il-mod ma tistax mbagħad kopri dawk il-każijiet ta' dawk l-operazzjonijiet finanzjarji li jisiru f'territorju Ewropew però fuq prodotti ili huma ġejjin minn pajjiżi l barra mill-Unjoni. Ġifiri ċertu obbligazzjonijiet u azzjonijiet Ewropej li ħajġu kontrattati minn istituzzjonijiet li m'għandhomx eh, ma, ma jinstabux fil-Unjoni Ewropea bħala territorju. sakemm ma nagħmlu ġini sistema, imiktar ċans li dak li jkun jaħrab mill-taxxa. U jekk noddataw din is-sistema, din nistgħu nirranġaw is-sitwazzjoni ħafna iżda ovvijament dejjem ħajba dan il-punt dajjef. Forsi nkunu nistgħu nikkoordinaw ruħna bejn l-awtoritajiet Forsi nistgħu nsibu rabta bejn il-prinċipju ta' residenza u il-prinċipju ta' pajjiż ta' emissjoni. Għonek qed nistudjaw din possibilta bħalissa. Issa rigward it-taxxa u il-ċifra, memx ċifra, eżatti. imma qed idin naħsbu dwar ċifra ta' 0.01 fil-mija bej wieħed u ieħor. Din hija ċifra li aħna qegħdin naħdmu fuqha. Ehm, u naħseb għalhekk il-proposta hija waħda tajba. Il-ċifra ta' taxxa baxxa illi qed tiġi proposta apparti wkoll il-karatteristiċi l-oħra tar-rapport jagħmlu mod illi wieħed jista' jxejjen il-tħassib li kellhom eh, xi pajjiżi fuq livell ta' kompetittività għal dawk li huma servizzi finanzjarji Ewropea. Ewropea allura ndana kollox bina ħatija jumbat nerġa' inwieġib eh, wara nisma' minn għandkom. Grazzi ħafna għani podimata. Grazzi tal-li tajtna l-qafas ta' din il-kwistjoni kollha. Iżda naħseb li hemm ħafna nies issa li jixtiequ jitkellmu. Allora nistaqsi l-kollegi kollha biex jitkellmu fil-qosor għaliex inkella ma nkunux nistgħu nżommu eh, ma' timetable. Allora nebda biex shadow reporters qabel ma nagħti l-kelma għal hija. Eh, Sur Petikamen għal PP. Grazzi ħafna, Sur President. L-approċ tal-Kummissjoni u lan tagħha għall-FTT huma ġusti li kun hemm aktar frammentazzjoni ta' swieq interni sabiex noħolqu l-kontribuzzjoni ġusta. U biex niġbru r rizorsi kollha meħtieġa biex nirranġaw l-effetti tal-kriżi finanzjarja u sa ċertu punt dan automatikament insaħħu aktar is-suq. Għalkemm il-parlamenti posta postijiet qalu li huwa tajjeb li jkollna ftejm internazzjonali dwar it-taxxa eh, sistema ta' komuni ta' taxxa ta' tranzazzjoni bħal medna diġà fil-laqat ta' G20 bċerta riservi fuq il-prinċipji. U għall-inqas l-affari minima li konna taxxa ta' tranzazzjoni Ewropea. Għalkemm nafu li din mhix ħaġa realistika li konna eh, taxxa ta' tranzazzjoni finanzjarja globali, internazzjonali mingħajr ma xaħat ma jkollu xejn kontra ċerta passi. Iżda l-Unjoni Ewropea jew inqas ċerta partijiet tal-Unjoni Ewropea tista' tieħu l-azzjonijiet mhux biss ċertu stati membri li qed jeġixxu waħedhom bħalma rajna diġà. Fl-iżviluppi riċenti fl-inizjattivi li saru minn Franza pereżempju. Mat il-kwistjonijiet oħra li rridu nħarsu lejhom bir-reqa ħafna mill-kommenti li rapporter diġa semmiet. U l-deċizjoni li se nieħdu hija waħda importanti ħafna sabiex insaħħu l-kompetizzjoni din hija l-mistoqsija jew noħolqu bilanċ internazzjonali eh, eh, fi swieq finanzjarji Ewropej. Għakem ma nibżax li l-atturi kollha finanzjarji jaħarbu miswi eh, Ewropej jekk nintroduċu l-FTT, dan ma ninkwetax la li xtan kiku jiġri f'affarijiet oħra li diġa eh, implementajna l-Unjoni Ewropea miex se titwarrab fil ġems żgur. U importanti ħafna li aħna noħorġu bid-definizzjonijiet tagħna U dan huwa ċar ukoll meta qed nitkellmu dwar definizzjonijiet. Diġà għandna regolamenti meħtieġa. Allura se nitkellmu dwar dettalji tekniċi jekk dawn mhumiex diffiċli jew le, l bażi legali tidher li hija pjuttost ċara. Il-problemi joħorġu bil-problemi tal-evażjoni tat-taxxa u l-abbuż in ġenerali f'dan is-settur palma nafu rabta ma l-evazjoni ta' taxxa nibżaw l-noħorġu bid-dettalji dwar l-implementazzjoni ta' sistemi li jistaw jgħinuna dawn huma affarijiet li rridu nħarsu lehom bir-reqqa. Ma hawnhekk naqbel illi xi ħaġa li rridu naraw aktar bir-reqqa huma l-pajjiżi terzi fejn bażikament hemm taħlita ta' prinċipji ta' residenti u mhux residenti. residenti u kwistjonijiet simili u din hija xi ħaġa li tista' toħloq struttura pjuttost eh, konfuża biex insejħu lajk. Jina naqbel li għanna nappoġġjaw dan l-approċċ bbażat fuq ir-residenza għaliex dan eh, joħloq aktar bilanċ eh, bejn l-istati membri u teknikament l-approċċ bbażat fuq issu se jkun jista' jkun dak aktar adegwat biex nimxu l-qudiem bih propju. Bat huwa importanti ħafna li swieq ewlenin huma esklużi. U bekk ma noħolqux pis żejjed fuq il-konsumaturi jew l-SMEs għall-intrapriżi żaru medji. Għalkemm irridu nrikonoxxu l-fatt li l-levis kollha u l-ispejjeż kollha huma hemmhekk u rridu jitħallsu mill-konsumaturi u dan huwa l-każ ukoll ma' kull tip ta' tassazzjoni eh, anka mbrabta mal-income tax per eżempju. Allura ma naħsibx li dan huwa xi prinċipju kwistjoni eh, li se toħloq xi tip ta' disgwit. U hemm ħafna dettalji oħra ma naħseb eh, li nistgħu nitkellmu dwar dan aktar tard u niddiskutu aktar tard. Iżda punt wieħed li xtaqt insemmi hawnhekk huwa li jekk għandha tkun hawn xi diskussjoni dwar iż-żona euro, Eh, dwar l-FTT, dak li rridu nikkonsidraw huwa regolamentazzjoni u kif għanna natu definizzjonijiet eh, b'mod intern qed ngħidu biex ma noħolqux eh, distorzjoni u disgwit bejnietna. Grazzi. Grazzi ħafna. Sepa? U naddu għal-kellim li jmiss għal-grupp għalde Anzi, jiena naħseb irrid nitkellem għax jiena x rapporter eh, minnaħa tal-grupp tal-Alde. Allura, fil-qosor żewġ punti jew tliet punti. Eh, nammetti li fil-passat kont qed nikkritika tal-kemm sejjaħ Cobintex. Ovvjament maħniex qed nitkellmu dwar il-Tobin Tex issa, dan konna qed nitkellmu dwar it-transazzjonijiet tal bejn il-valuti, ma hawnhekk qed nitkellmu dwar transazzjonijiet finanzjari. Iżda issa donni biddilt l-opinjoni tiegħi. Nix qed nibża ngħid eh, qudiem kollegi liberali oħra li kienu qed jikkritikaw dis sistema ħafna u l-raġuni għalfejn eh, biddilt l-opinjoni tiegħi hi minħabba li s-settur finanzjarju ma talmux l-azzjonijiet mill-kriżi bħalma stennejna li kieku jitalmu mill-kriżi ma nasibx li alternattiva ħlief illi nieħdu l-miżuri fiskali neċessari sabiex nassiguraw li s-settur finanzjarju jieħu responsabilta tiegħu. Issa jena dejjem ħassejt li lan kienu ħed sensibli. Iżda ħsibt li taxxa ta' din ta' dan it-tip ma kienx waħda tajba li huwa faċli ħafna biex ċaqla it transazzjoni finanzjarji tiegħek settur ieħor u dan ikun kważi impossibbli. Iżda naħseb issa dan huwa kumpliment tal-Kummissjoni għamlu xogħol ta' sew tajjeb ħafna jisu ehm, pass ta' ċess tajjeb ħafna qed jużaw il-prinċipju tar-residenza. Naħseb nistgħu naħdmu fuq dan il-prinċipju wkoll Iżda naħseb li ħadu deċiżjoni tajba din il-proċedura ġdida, bla dubju ta' xej se tikkontribwixxi biex ir-revenues, tħul dħul tat-taxxi, forsi ma jkunux għoljien da' skem konna qed ta' li se jkunu għoljien, ma se se nkunu ta' suċċess. Naħseb li jażlu rotta tajba ħafna. U minkejja dana kollu, naħseb li tkun ħasra li kieku ma nkunux kapaċi li nassiguraw illi din is-sistema tiġi applikata fuq il-livell globali ġifiri bejn is-27 stat membru. Iżda jidher li l-kriżi waslet għal eh, firda ikbar fl-Unjoni Ewropea eh, dwar il-erjas eh, ta' politika differenti, naħseb dan huwa fattur pjuttost negativ. Nifhem mhux pajjiżi bħal Iżvezja u Renju Unit, iżda naħseb li rridu nsibu mezz kif l-istati membri kollha 27 stat membru jaċċetta. Naħseb din hija xi ħaġa tajba ħafna u nemmen li hija possibbli wkoll. Issa, it-taxxa ġeneralment għandhom speċi ta' funzjoni ta' steering. Ġifiri, illi dawk li ħalsu t-taxxa l-imġiba tagħhom tkun partikolari. L-intenzjoni tagħna hawnhekk hi illi dawk li jagħmlu dawn it-transazzjonijiet finanzjarji li m'għandhom mhumiex marbuta mal-ekonomija b'mod dirett, sempliċement qed jiċċaqalqu l-flus sabiex jagħmlu l-flus mill-flus, tranzazzjonijiet li m'għandhom l-ebda kontribut ta' produzzjoni, dawn it-tranzazzjonijiet għandhom eh, ikunu impost li t-taxxa tiġi imposta fuqhom. Jekk niksbu dan naħseb illi niksbu l-objettiv ewlieni tagħna. Iżda jekk eh, fl-aħħar mill-aħħar se jkun il-konsumatur li sa jħallas din it-taxxa jew naħseb li din hija xi ħaġa li hija probabbli jekk mhux ċerta kważi kważi li fl-aħħar mill-aħħar se jkun il-konsumaturi se jħallas. Għaliex eh, l-istituzzjonijiet finanzjari se jipprovaw jgħaddu ta' din l-ispiża fuq il-konsumatur. Issa fil-qosor, nista' ngħid illi iva imxejn għall qudiem għamilna pass il qudiem realistiku biex noħorġu din il-politika reali u issa rridu naraw kif nistgħu nimplementawha fil-prattika. Naħseb li hija ħasra anka jekk kiena nifhimha mill-lat elettorali, il-President Sarkozy deċida jintroduċi taxxa b'mod unilaterali, ma naħsibx li dan huwa fl-interess ta' kulħadd jekk qed nitkellmu dwar 27 stat membru, il-minimu huwa żona euro iżda ċerta pajjiżi se jgħidu iva aħna rriduha u pajjiżi oħra li aħna ma rridux jgħidulna u se jkollna kaos totali, se jkollna dizintegrazzjoni fl-Unjoni. U din mhijiex xi ħaġa li rridu naraw. Għanna rappreżentant tal-Kummissjoni li se jitkellem dal-waqt. Allura nibda Shadow Reporters naddu għal grupp ICR, e il-rappresentant tal-ICR, e jek joġbok. Dziękuję, pana przedsedajci. Grazie ħafna, Sir President. L-ewel net. Nishtiq ngħidilkom is-sena tajba lilkom il-koll, nemmen il-koll kem maħna ħerqanin biex naħdmu fl-imkien bil-kooperazzjoni Ftit kummenti fil-qosor, Sur President. L-ewwel net. Urrit nibda b'dan il-punt. Għaliex kemm ir-rapporter u l-Kummissjoni meta resqu il-proposta bażaw ruhom fuq din il-kwestjoni partikolari. U dan huwa li l-FTT għandu jagħti multa lil banek għal deċizjonijiet li jittieħdu zina jew għall-effett li jistaw eh, jikkawżaw, li eventualment ikkawżaw il-krizi wara kollox. Taqt nitkellem fuq dan il-punt għaliex għadna fil-krizi. Allura huwa diffiċli ħafna biex ngħidu bħalissa min kien responsabbli u għal xiex eżattament. U għaparti fek, jina ma nemmenx illi huma il-banek illi kienu qed jagħmlu l-iżbalji huma fit-teħid ta' deċiżjonijiet tagħhom jew fil-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Nemmen li kienu l-istati membri u jew l-istati in ġenerali u l-banek sempliċement kienu qed iselfu lill-istati il-flus tagħhom. Allura ma naħsibx li eh, tkun xi ħaġa tajba li nimmultaw il-banek għall-iżbalji tagħhom, għax wara kollox ma nafux jekk mhix dawn l-iżbalji tagħhom. U nemmen li aħna nkunu onesti ma' xulxin. Tkun li ma tkun it-taxxa jew il-flus, jekk tiġi din tiġi introdotta, x'aktarx se nassorbuha fuq medda ta' żmien qasira b'rigward ta' istituzzjonijiet finanzjarji, iżda wara kollox fl-aħħar eventwalment din l-ispiża se tmur fuq il-konsumatur u se jkun il-konsumatur li se jħallas din il-multa. U l tagħna u illi il-banek, aħna rridu li l-banek kollom mġieba tajba biex nsejħu lajk. U bekk mux se niksbu dan lan b'xi multa per eżempju. U ma naħsibx li tali miżura marbuta mal-transazzjonijiet finanzjari, nasib laqas l-aħjar prinċipji jistaw jindirizzaw dil-kwistjoni. Bazzikament nixtiqu ngħidu li l-banek u l-istituzzjonijiet finanzjari mhumiex se jitilqu mill-Unjoni Ewropea qegħdin tista' tiġri, imma nemmen li sissa l-operazzjonijiet li għaddejjin qed jimxu brata maġla ħafna b'mod elettroniku u nemmen li Din tista' tkun kwistjoni ta' ġranet jew ġimat liktar liktar għalbanek banek biex jimxu. U t-tielet kwistjoni, kwistjoni importanti ħafna għalija. Jekk l-FTT għandha tkun parti mill-dħul tat-taxxa tagħna, din se tkun l-ewwel darba fil-proċess ta' integrazzjoni Ewropea tal-Unjoni Ewropea Illi l-Unjoni se tikseb it-tħul personali sabiex tkopri ċertu ammont tal-inqas mill bżonnijiet tagħha. Illi fil-futur nemmen li jistaw jirriżultaw eh, f'pass fid-direzzjoni l-ħażina meta ċerta istituzzjonijiet Ewropej mhux se jkollhom bżonn ta' dawk il-flus. Ġifieri ir-relazzjoni awtomatikament se tinbidel kompletament. U fl-aħħar, l-FTT bħala għodda sabiex niġġieldu l-evażjoni tat-taxxa. Jina nemmen illi illi l-FTT kif nu propost bħalissa mandu assolutament xejn x'jaqsam mal-evażjoni tat-taxxa per se. Anzi, nemmen li din se tiffaċilita ċertu evażjoni tat taxxa. Allura f'din l-ewwel diskussjoni għal din il-proposta, jiena bħala shadow rapporter tal-Konservativi Ewropej, nixtieq eh, nkun pjuttost xettika fuq dan il-punt. Sur President, grazzi. Grazzi ħafna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 Għanna nistaw naqblu maħħa politikament. Iżda l ewwel komment li nixtieq nagħmel huwa dwar il-prinċip ta' residenza, residence principle. Din hija xi ħaġa li aħna rridu nibqgħu nafsu fuqha għaliex din hija sistem li ser tippermettilna nirrispondu għal ta' kwistjonijiet li ser jħorġu jekk jintuża prinċipju differenti tal agazzjoni Iżda kifedna wkoll aħna rridu niddiskutu prinċipju ieħor li għandu x'jaqsam ma' Jien ma jekk il-persuna voluta fi transazzjoni Ewropea jew le. Irridu niddeċiedu jekk hux qed nitkellmu dwar ix-shares ta' kumpanija Ewropea jew inkella derivatives tal-euro contracts, etc. U jekk dan huwa l-każ għal stant aħna rridu nagħmlu levi fuq din it-taxxa anka jekk nies involuti fit-transazzjoni ma jkunux ibbażati ġewwa l-Ewropa. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa li għandna niddiskutu b'mod partikolari f'każijiet fejn il-prinċipju ta' residenza mhijiex eżattament l-aħjar mod ehm, ta' prassi. Kwistjoni oħra għandha x'taqsam fuq ma' livell intra-Ewropew. Ovvjament ikun ideali kieku din tkun taxxa globali fuq 27 eh, stat Iżda jiena ma nistax nara eżattament kif il-Gvern tar-Renju Uniti jista' jagħmel U-turn fuq din il-kwistjoni, speċjalment kif huma l-affarijiet bħalissa. Sam il-bidonet aħna għandna bżonn niddeċiedu jekk hux ser nagħmlu dan fuq eh, livell ridott ġewwa l-Unjoni Ewropea bir-rekwiżiti minimi ġifiri dawk li tinkludi wkoll eh, il-pajjiżi taż-żona euro. Irridu usu inqisu wkoll kwistjonijiet tekniċi bħal pereżempju u kwistjonijiet ukoll ta' ideoloġija li naraw eżattament kemm hija fattibbli li tiġi implementata taxxa fuq eh, livell ridott Ewropew għaliex eh, jista' jkun hemm ukoll problemi fir-rigward tas-suq uniku jekk dan iseħħ. Jekk aħna ser nagħmlu dan, b'numru ridott ta' parteċipanti rridu nqisu l logħda tekniċi li jistgħu jiġu intużati biex nimplementaw din it-taxxa mingħajr ma mmorru kontra regoli tas suq intern. Aħna minna xi proposti fuq dan diġà. U aħna lesti li mm, nisottomettuhom lilkom. Tret kumment tiegħi għandu x'samma min ser iġorri l-pista dan kollu. Għad ta' ma qalu li ser ikun il-konsumaturi hemm dawk li qegħdin jagħmlu lobbying kontra din it-taxxa. Jekk naraw eżattament min huma dawn u min huwa eżattament involut f'dawn it-transazzjonijiet ta' kuljum naraw li hemm iż-żewġ naħat li għandhom l-iktar li għandhom xi tilfu kumpaniji li hemm involuti eh, f'kummerċ bi frekwenza għolja u koll il-panek. Panek li jagħmlu kummerċ fuq l-accounts tagħhom stess mhux f'isem il-konsumaturi tagħhom. Għal daqstant, jekk ben kollu seri seħir naraw zettament kif ser nirkupraw l-ispejjeż għaliex jekk huma l-aħħar klient involut fis-sinrizazzjoni ovvjament dan se nirqotom mod ħażin. Issa, meta aħna nqisu l-Assoċjazzjoni tal-Lobbying li ġiet stabilita ġewwa l-Istati eh, fl-Istati Uniti u kol fl-ewwel Ewropa fejn hemm lobbying mod partikolari kontrarju għal FTT. Naraw li din l-assoċjazzjoni hija eh, magħmula minn dawk involuti mill-high frequency trading. L-aħar punt il-rita tal-Franċiżi li jaġixxu weħidhom naqset ħafna naqsu laqat li għedin isiru bejn Merkel u Sarkozy u jekk Franza ser tiddeċidi li timxi weħidha ser tkun qed timplementa taxxa fuq transazzjonijiet maqsuma għaliex mhux ser jkun hemm xejn fuq id-derivatives fuq il-currencies fuq il-bonds dan bażikament jieħu il-post ta' stock market tax li sur Sarkozy ħeles minna fl-2008. Bażikament din ser tkun biss kwistjoni li morru lura lejn xi ħaġa li jeżistiet qabel mm, minn qabel, però din hija differenti ħafna mill-FTT li hawnhekk qegħdin niddiskutu bħalissa. Grazzi. Is-sur Klut għal Gwe. Grazzi Wolf. Nixtieq nibda billi nifriħilkom il-koll is-sena tajba. Jiena naqbel ma' miegħek President meta inti qed li tixtieq li jkun hemm kooperazzjoni tajba f'dan dan il-kumitat tas-sena d-dieħla. Is-surport ta' xi rapporter ta' dan ir-rapport eh, mhux jagħta hawnhekk iżda tagħna l-kumenti tiegħu. Bażikament aħna nappoġġaw l-idea aħna għedna dan biċ-ċar fil-rapport inizjattiva ta' Sinjura Podimata fl-emendi tagħna u fil-voti tagħna. Fil-rigward ta' prinċipju ta' incidenza jiena nixtieq nefasizza punt wieħed li jitqajjem iktar kmieni. Jiena naħseb li din għadija tajba ħafna. U mod tajjeb ta' kif nipprevjenu l-evażjoni. B'mod partikolari jekk aħna qegħdin f'sitwazzjoni fejn eh, pajjiżi fi żona euro jistgħu jkollhom l-FTT fil-futur. U għedja li namlu fl-Unjoni Ewropea kollha dek dan mhux possibbli. Forsi ikonna namlu affarijiet ftit iktar flessibbli biex inkunu nistgħu nakkomodaw eh, il-kwistjonijiet li għandha Londra. L-idea hi li s-settur finanzjarju l-banek għandhom jieħdu responsabilità tagħhom għal din il-kriżi. ċittadini se jkollhom jiffaċċjaw miżuri ta' austerità iżda ma nistgħux ninsew sempliċiment is-settur finanzjarju. Kwalunkwe persuna li għandha kuntatt mal-votanti tiegħu fil-kostitwenzi naħseb li jistaw jindunaw li hemm xewqa li s-settur finanzjarju r responsabilità tiegħu. Mhux qed nitkellmu dwar kastik s-settur finanzjarju iżda li huma jerfgħu r-responsabilità tagħhom għal din il-kriżi. Li sijar għajmet dibattitu diffiċli. Is-settur finanzjarju kellu rwol f'din il-krizi u fl-igravar ta' din il-krizi. U naħseb li huwa normali li huma jippruvaw joħorġuna minn din il-sitwazzjoni kera anka rappresentanti ta' settur finanzjarji jistaw jgħidu li din eh, setta tista' tixkien iktar kien per eżempju broker minn min Londra li kienet jitkellem dwar dan kollu u kien ħerqan, ħerqan li s-settur finanzjarju għandu xkien iktar u l-FTT għandu tkun kontribut lej dan. Settur finanzjarju kiber, kiber iż-żejjed. Mod esagerat, u naħseb li ħadd ma jista' argumenta kontra din il-pożizzjoni. Issa fir rigward tal-evażjoni ta' din it-taxxa, Kif qal il-rappresentant tal-PPE, iż-żona ewra hija kbira biżejjed u l-biża mill-evażjoni hija żgħira. Irridu niftakru li l-Iżvezja, l-Iżvizzera skużawni mhix qiegħda daqshekk il-bot. Hemm ukoll kwistjoni li eh, l-konsumaturi eh, jispiċċaw ħalsu l-ispejjeż, il-konsumaturi, il-kumpanija ġenment dejjem jagħmlu jagħmlu din il-ħaġa. Il-konsumaturi huma parti minn din is-sistema u ma jagħtu l-flus lil banek biex jinvestu. Għal daqstant jiena ma naħsibx li hemm l-ebda problema fundamentali jekk il-konsumaturi eh, jħallsu ħut minn dawn l-ispejjeż. Il-banek huma intermedjarju ma din jitrattaw il-flus ta' ħaddieħor Għalla san sa ċertu punt hemm ridistribuzzjoni. Min naħda fuq għal isfel. Din għax raġunevoli wkoll. Kifet maħna m'għandniex l-ebda problema b'dan. Ovvjament din hija problema tal għan nifsu ta' taxxa. Naħseb li l-FTT hija part importanti mill-home review ta' regolamentazzjoni finanzjarja ġew l-Ewropa kollha. Jiena nispera li nistgħu nsibu mod ta' kif eh, nelbu l-oppożizzjoni. Grazzi. Grazzi Jorgen Klute qed nara li hawn tnax il-kelliem oħra fuq il-lista nixtieq ngħaddi l-kelma wkoll wara li l-Sinjora Podimata bil-Kummissjoni għal daqstant nitlob il-daw kolla li ser jitkellmu issa jekk iġobkom żommu fil-qosor kemm jista' jkun titkellmu għal minuta minuta u nofs biss. is sinjura Ford, mbagħad is-Sur Haglund, Sur is-Sur Gozes, Ole Schmidt, is sinjura Tissen, is-Sur Bullman. is sinjura Ford. Is-sena tajba Nisper din is-sena ser tkun sena li fuq nifukaw fuq kabir kompetittività u l-istabilixxu settur ta' servizzi finanzjarju. Jekk ser nitkellmu fuq taxxa globali mhux kont nitkellem mod ieħor żejjin għax se nitkellem fuq il-kwistjoni ta' tkabbir min iħallas u dan xi fisser għal likwidità li hija importanti ħafna s-settur finanzjarju. L-ewwel net L-SSR tal-impatt tal-Kommissjoni turi li dan ser jolqot it-kabbir eh, tal-Unjoni Ewropea b'1.7% tal-GDP din hija qabel ma tkun qed tqis il-kwistjoni ta' eh, transazzjonijiet potenzjali li jkunu qegħdin isiru barra l-Unjoni Ewropea. Naf li l-kollegi qalu li dan mhux ta' tħassib iżda eh, kollegi mill-Iżvezja mill-Unit qegħdin jinkwetaw. Għadda santi transazzjonijiet iva jimxu lilin mill-Unjoni Ewropea Iżda min se jaħallas jiena nemmen l-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jikkontribwixxu, jikkontribwixxu ħafna. Jiena nemmen ukoll li dawk li ħalsu t-taxxa m'għandhomx joqogħdu jagħmlu bejlaw tal-istituzzjonijiet finanzjarji iżda min ser ikollu jħallas ser ikunu l-investituri Ewropej. U eh, il-primary markets mux ser wafqu ċertu transazzjonijiet u minn huma eżattament li l-investituri qed jinkwetawni, per eżempju l-pension funds, għanna krizi tal-pensjonijiet. Nibza dwar il-premiums tal-assigurazzjoni tiegħi u tagħkom. Jiena qed ninkwieta dwar kumpaniji, kumpaniji li jimmanifatturaw affarijiet u li aħna rridu żomuhom ġewwa l-Ewropa. Aħna rridu investiment fuq medda twila ta' żmien rridu dawn l-investituri jinvestu fil-bonds tal-gvernijiet biex jinvestu fl-infrastruttura pubblika, rridu investiment pub privat u kumpaniji biex joħolqu xogħlijiet fl-ekonomija globali. Aħna rridu nagħtu l-investituri fuq meta ta' żmien eh, inċentivi ta' taxxa u mhux kastigi. Għaldaqstant kif ser tagħmel taxxa li tejn fuq investiment fuq medda twila ta' żmien u dan huwa itħassib, itħassib li għandi li din l-istruttura mhux ser tejn lill-investituri fuq medda twila ta' żmien. Uħud jgħidu li dan huwa monżajr punt wieħed fil-mija Jiena investitur konservativ, il-pjanijiet fuq medda twila ta' żmien tal-assikurazzjoni tiegħi il-pensjonijiet tiegħi, jiena rridhom f'investiment ta' riskju baxx l-Istati Uniti u il-bonds tal-gvern tal-Istati Uniti u tal-Renju Unit u ma ta' 2% jekk il-pension fund tiegħi tgħid li r renju Unit tixtri fil-Ġermanja jiena jħallas punt 2% biex nidħol punt 1% u għal daqsa tiegħu nkun qed nitlef madwar 10% tal-dħul annwali tiegħi fuq kummerċ żgħir wieħed biss. Fi rigward ta' likwidità. Standards ta' likwidità ta' kwalità għolja u mal iktar parti importanti fil-kriżi biex nirrispondu għall-kriżi. Aħna rridu nevitaw li jkun hemm eh, drying out ta' swif fil-futur. Dawn huma il-kliem ta' rapporter fil-rapport ta' direttiva ta' CRD. Aħna rrid konna liquid markets fil-Istati Uniti eh, l-stamp duty teskludi lil dawk li għatmu fil-suq għal daqstan kif tista t-identifika xinja transazzjoni market make it u dik le meta in isu kabbiru l-investiment irridu nkunu mħazbinu kol dwar likwidità jek din kienet taxxa ta' tranzazzjoni globali, il-situazzjoni kienet tkun differenti. Jekk din ser tifoka kif qal iċċer tranzazzjonijiet mingħajr l-ebda kontribut eh, tajjeb, ma kienx ma konx nibżaw, imma jiena nemmen li din il-proposta eh, hija differenti u jiena nħasba mhux biss għar-Renju Unit iżda għaż-żona Grazzi. Grazzi, dom tiktar minn minuta jkolli najt, ejaw naraw ekkur ser nix namur wahjar bil kallim li jmiss, Sir Haglund. Grazzi President, jena ser nżom fil-qosor kem jista' jkun l-ewwel net nirringrazzja lir-rapporter jiena għandi xi tħassib uħut minnhom ġadd ġew msemmija mill-kollega tiegħi jiena naħseb li huwa xi ftit partikolari li ħadd ma qed jindirizza l-assessjer tal-impatt tal-Kummissjoni fuq din il-kwistjoni. il kwistjoni din l-assessjar tal-impat mhuwiex wieħed pozittiv ħafna. Jiena nħedġiġkom il-kol li taqraw dan ir-rapport. Naħseb juri bitċar għalfejn din hija ħaġa problematika ħafna. U għal daqsan tiridu naraw se nagħmlu f'din it-taxxina wkoll kwitat fuq din id-diskussjoni li kien hemm matul il-vakanzi tas sajf fejt għajmet tal-miliet skużani fejn għajmet ħafna eh, diskussjonijiet bħal pereżempju ġewwa Franza rajna pereżempju li kien hemm xi pajjiż li mexa l qudiem mingħajr ma stenna lil oħrajn naħseb li dan misterjejn biex ikun hemm żvilupp fuq meda twila ta' żmien. Kif qal il-kollega tiegħi mill-grupp tal-ħodor, mill-perspettiva tiegħi ġewwa Helsinki jiena nkwetat ħafna dwar ser jiġi fis-suq eh, ta' Helsinki jekk eh, ma tibqa' barra Helsinki jkun ġewwa ma nafx x'jista' jiġri. Iżda dan kollu jista' juri għalfejn aħna xi ftit inkwetati Aħna nafu li eh, fil-pajjiżi nordiċi setturi tal-banek huma integrati ħafna u jekk parti mill-pajjiżi nordiċi se joqogħdu barra se jkunu diffiċli ħafna dawk li jkunu ġewwa il-grupp. Għal stant qed nara xi ħaġa nieqsa ħafna hawnhekk dan id-dibattitu xi ħaġa oħra li ġat semmejna u li għandna li ma semmejniex biżejjed hija li rridu nqisu l-konsumaturi Per nies bħalna li qegħdin jinvestu ser ikollhom jgħodu jħallsu u mhux il-bankiera senjuri li ser ikollhom iħallsu. Jiena naħseb ukoll li huwa importanti li jinsemmu li il-high frequency trade li tider bħala problema li tatina likwidità tajba tista' tiġi regolamentata b'modi differenti u anke permezz ta' taxxa l aħħar ħaġa xi ħaġa oħra li jiena naħseb li nqisa interessanti ħafna hija li meta rajt il-gazzetti matul il-miliet rajt kemm hemm mezzi differenti ta' kif tonfoq it-dħul per eżempju Ann Jensen li hija rapporter Rom Resources ser tinvestika jekk dan il-flus jista' jidħol fl-Unjoni Ewropea mbagħad xemm xi pajjiżi li jridu jonfqu huma weħidhom oħrajn qalu li ser jagħtuh lil pajjiżi ġewwa l-Afrika oħrajn qalu li ser jonfuh għal ehm, għal-bidla fil-klima ġifiri s u dawn l-affarijiet il-flus kollha qabel ma għadna ġbarnihom. Insomma, jiena ma jidhirlix li dan kolli jagħmel sens, grazzi. Isur li għam. Grazzi, President. Jina naħseb li Dawn huma diskussjonijiet naqra partikolari għaliex waħda mill-għanijiet ta' din it-taxxa hija li jkollna fondi għal budget tal-komunità iżda din mhijiex qiegħda tiġi diskussa mhijiex qed tiġi diskussa skont ir-regoli Ewropej. Mhux qed nitkellmu dwar għajnuniet li pajjiżi Afrikani hawnhekk. It-tieni għan huwa li nippruvaw naraw eżattament xi fir-rigward tal-ispekulazzjoni. Għamnek jider li għanna problema li ser tkun l-Europa se tkun implementa dan u l-Istati Uniti le, se tkun implementa, iżda msomma jina nishtiq nifraħ li l-Kommissjoni tar rispettat l-impenji taħħa u aħna pala soċjalisti Ewropej jidispieċina ċertu inizjattivi u kol għal ċertu eh, individwi li qed ixeklu x-xogħol kollettiv li qed isir. Jiena naħseb li l-Kummissjoni għamlet xogħol tajjeb ħafna fir-rigward tal-użu tar eh, tar residenza jiena nixtieq nitkellem dwar in-natura ta' tranzazzjonijiet li qegħdin nifukaw fuqhom. Ma nistgħux naraw għalfejn ma nistgħux nifmu għalfejn hemm żewġ rati hawnhekk waħda għax-shares u l-bonds u l-oħra għad-derivatives. Aħna ma nistgħux nifmu lanqas għaliex id-derivatives li huma spekulattivi ħafna se jiġu ntaxxati inqas mix-shares u l-bonds għaliex ix-shares u l-bonds huma iktar utli biex finanzjaw l-ekonomija reali. Nixdi xi ftit spjegazzjoni fuq dan ukoll. Fl-aħħar, fir-rigward tar rati ta' skambju ta' taxxi nixtieq infakkarkom li Tobin Tax oriġinarjament kienet qed tiffoka li tipprevjeni spekulazzjoni fuq il-swieq ta' skambju u l-idea kienet li tipprevjeni spekulazzjoni f'ċertu uh, muniti għal ċertu muniti li il-politiċi tagħhom ma kienux konformità mal ehm, swieq spekulattivi għal daqstant irid nassiguraw li konna din lodda għad dispozizjoni tagħna biex inkunu nistgħu nipprevjenu spekulazzjoni fuq l-euro. Jien naħseb li dan huwa dibattitu li rrid ikonna eh, għaliex naraw se nagħmlu fuq il-politika ta' skambju. Grazzi. Trapping. Yes, a shot in the foot. Grazie. Naħseb li dan ħaj wassal għal naqis ta' kompetitività tal-Unjoni Ewropea ma' ġenerali u tal-settur finanzjari speċjalment. Mm, naħseb illi li se jkunem konsensus fuq l fel dinji. Ser jkunem forsi mux, ma se nsibu konsensus anki madwar l-Unjoni Ewropea sa Franza taqbad u taqdef quddiem rasa. Jiena Nasab illi Franza daħlu per esempio, fil-1990 u disajnijiet il-sijat ta' xol ta' 35 sija fil-ġimgħa u dan marret kontrihom. Issa bħalissa għana dan il-vjeti soċjali. Issa naxa fej soċjalisti Franċiżi għandhom bżonn dan il-kandidat għandhom s-sur Sarkozy. U fit-tentativ illi iħarsu il-modell soċjali franċiżim lura għal frażi kruċjali tgħid illi inti ma jistax ikollok kollox fil-ħajja, inti ma jistax billi tagħmel iktar taxxi illi inti ħajkollok iktar tkabbir, ta' prosperità, tagħmel li tista' lix inkella nispiċċaw f'żona ta' żona fejn kollox staġnat, żona tal-Ewropa kollox ġnat. Eklima li jmiss, jina naħseb huwa inkredibbli kif aħna tikonna dan id-dibattitu fuq it-taxxa finanzjarja. Li probabbilment se jiġi implementat fil-2014. L-aħjar każ, iżda fl-istess waqt istampa qed tiddiskuti eh, il kif se sopravi fil-ewro. Naħseb jankredibli. inkredibbli. bazzikament jidher li dak li kun ma jafx qed jiġri fid-dinja ta' veru ta' kuljum. Fil papa se vaga. Soltu l-Kommissjoni toħroġ dawn il-proposti vagi u għadhom mill osma jew osma importanti li qas importanti għalija u għali kif dan it-tħul ser jintuża. Jina fil-Kumitat tal-Budget u dan il-Kumitat huwa għanzius illi jara eżattament kif ser jagħmel eh, eh, sistema ta' own resources għal budget. Issa, il-Komissjoni Ewropew Komitat tal-Budget eh, wrew ruhom li kienu ineffiċenti biex iġestu dan il-budget. Ġifiri issa f f'stadju fejn ippruvaw nsibu iktar flus biex il-Kummissjoni tuża mod ineffiċenti, min min se timexxi hawnhekk? Min ħajjara li imdan niflejes intqafu kif suppost? Bilaqar. Kif jaraw illi kif se jaraw illi nimpat ħas minn konsumatur fl-ħar mill-ħar? Kif aħna diġa semmejna? Il dan ħajkollu impatt negattiv fl-ekonomija. Il-evaluazzjoni tal-Kummissjoni ta' evaluazzjoni ta' impatt u kol semmija din il-punt. U għalfej ħana ntawlu din id-diskussjoni u neħlu iktar ħin. Grazzi ġan Paul. Fidejkam. Serżon fil-qosor. Aħna minn naħta l-grupp tagħna diġà għadna kif eh, naħsbuha fuq l-FTT. Ma xalfejn għadu nerġu bidlu kollox issa, Eridu niċċaraw ċertu punti. Aħna nħarsu lejn l-ambitu ma jdirx realistiku illi dan ser jiġi mwetta fuq livell dinji, aħna l-mennu rridu li dan jiġi mwetta fuq livell Ewropew. Mill-inqas. U tini ħagġa li għandax ma l fondi illi n-naxxina nġibru. Pero dan il-flejjes ma jistawx jintużaw għal kollox. u għal dak li kienu tgħidu fuq Franza, naħseb illi kombinazzjoni illi dawn istqarrijiet fuq l-FTT saru din il-ġimgħa. Naħseb illi huwa mpunt ta' periodu, żmien ta' periodu elettorali importanti ħafna għal Franza u għalhekk il-medja kif ukoll l-oppożizzjoni irraġixxu naqammod eżagġerata. Jekin itħarisen il-proposti ta' Sarkozy Kozida kienet jgħid biss li Franza jista' jisellef jekk xejn aktar ma xejn aktar mill-proposti l-oħra jaħdmu. Naħseb li dak li kienu qed jgħidu wkoll fil-laqgħa ma' Sinjura Merkel wara l-ofsinhar. Grazzi, jgħid il-President, jina ma nħobx li għanti li jgħid xmiet, jina ma nkunx irrid ma naqbilx miegħek, ħafna drabi naqbel miegħek imma dan il-każ le, għaliex jina fil-fatt mħasseb għax ser jiġri Eh, di ta' taxxi nistannej xbi anki di ta' taxxi għolja, jekk huma preċiżi jekk huma ġusti. Ma nasibs illi dak li għal eh, kollega ta' qabli huwa huma jagħmlu sens għax kem kulħadd għandu bżonn it-taxxi, kil l-pajjiż tiegħek għandu bżonn it-taxxi illi jiġu mqasma mod ġust li kulħadd iħos, li dan jittisir kif suppost. Iżda Minkejja li naf li kommissjoni għallu li l-esperimenti u l-esperienza zvediza miġ daqseg ma toċ għawnek dan il ċirkustanzi ma nasib il donu minnu, nasib li l-valvazzjoni ta' impatt qed jipprova jaħdem u jellabora aktar fuq dan il-punt, iżda qed noqgħod attent hawnhekk, no, naqra lura. Għaliex hawnhekk li eh, hawnhekk qegħdin nħallu barra Stokkolma. Kif inti, dan jista' jkun li nkunu qegħdin nifirdu l-Ewropa aktar, dan se jgħinna xejn. Da tkun taħsara kbira nsi. Ixmum għon nerġan nerġan tenni l-argumenti kollha f'dan ir-rigward, sta jien nixtieq nitlob it-tisa li jintkom. Anni, rapporter, Wolf, Fausiepa, u anki inti, Pascal. Kemm jista' jkun li kunem hemm ftit parteċipanti? Franza, sawa, Ġermanja u Franza ġbidaw kitnej biss biżejjed, 15 huma biżejjed, 17 biżejjed. Italja, Italia barra, Greċja barra. Hawnhekk hawn limitu, u inti din tidu twiġbuha. Jekk intom tidu jkollkom maġġoranza, eh, maġġoranza hawnhekk dan il-kumitat u maġġoranza wiesa. Għax hawnhekk inti jisek, t dubi fuq l-Ewropa. Hemm opinjoni pubblika li xi ħaġa tisseħ u jirżinaw xi dwar il-banek u l-istituzzjonijiet finanzjarji fis-setturi kollha. Dan huwa l-problema fatt. U aħna dan irdu ninkwetaw ukoll dwar minħatana. Imma naħseb li din soluzzjoni, mhix idea tajba għaliex dan se jxekkel is-swieq għaliex dan se jaffettwa pensjonijiet u l-bqija. Allora ma nistgħux nipproponu xi li huwa simbolu ħażin. Jiġifieri jina, mistoqsijiet hija kemm jista' jkollok pajjiżi biex taħdem di. Għantik it-tweġiba tiegħi għolajt eh, sur Klinza jina fl-opinjoni tiegħi għandha tkun 27 eh, sat membru u jekk dan ma jseħx mela il-membri tal-zona euro. Probabilità kbira illi l-oħrajn jissieħbu għabbażi tal-esperjenza tal-membri ta' zona euro. Anke la mista taħdem. Mariana Tyson. Tyson. Tirsen fil-qosor ħafna. Jina kontenta li kienem min kellu laq bżeta għal biex jibidda li fema tija jo taħħa fuqo. Jina wahda minnom, impersoni fil-grupp tijaj, huma minn fostom, ġviri, u jina wahda l-dawk li dejjem kondet nappoġġa din it-taxxa fuq it-transazzjoni finanzjarja li xina naħseb fil din sartajna biex nġirdu kontra eh, l-imġiba fil settur finanzjarju illi wasal għal din il-krizi li huwa jamġiba ta' ta' sogru kbir li uh, wasal għal din il-krizi li kienet marbuta għal uh, twessiħ ta' dan is-settur li ma kienx regolat, ġifir tajbet nieħdu ċertu miżuri kontrija u li aħna nkunu nistgħu nristrinġu s-settur b'xi bogħod nrażnu ftit uh, permezz ta' dan l-FTT u l-impatt li dan ħajkollu fuq is-soċjetà. Aħna għandna um, spiża um, hawnhekk dwar l-impatt. Ġivir jiġifieri l-impatt ħajkun internalizzat sa ċertu punt fis-settur bankarju u naħseb li dan hija tweġiba għal riski illi qegħdin għaddejn minnom eh, li għaddin jissugraw il-konsumaturi. Din taxxa jinaħseb li hija favur konsumatur naħseb illi huwa tajjeb u ġust illi s-settur finanzjarju jrid jagħmel kontribut hawnhekk għaliex il il uh, money ta' ħafna pajjiżi issa eh, qed jintuża biex jgħin eh, minn eh, daħana f'din il-kriżi u allura issa huwa ġust li dak li jkun li kien involut u kien ikkawża jrid iħallas ukoll minn aħdja. Għandi xi mistoqsijiet. Irridu niflu sew, tinflu proposta sew u naraw illi dan it tinittax tkun marbuta ma' l-ekonomija reali u per eżempju għandek ċertu transazzjonijiet intra-grupp dawn m'għandhomx ikunu suġġetti għal dawn ir-regoli per eżempju, ġifieri rridu naraw li jkun hemm ċertu eżenzjonijiet hawnhekk. Aħna wkoll irridu nħarsu lejn kif aħna nistgħu tassew nitrattaw il-fondi ta' pensjonijiet li jistaw naqsu il-riskju kif nistaw dawn nħallu għan barra minna. Eh, Għalek nishti eh, ringrazzja però il-komitant tal dan il-rapport, u specialment il-rapporter. Xi kommenti eh, fuq id-diskussjoni Jina naħseb li hawn tlet kustjonijiet li aħna smajna il għonek L-ewel wahda, din it-tip ta' taxxa se tkun dizostru totali kif qalu xi wħud jekk dan jiġi implementat jew fuq livell Ewropew jew fuq livell ta' zona euro jew anki livell nazzjonali. U stramba għaliex hemm xi tipi ta' dan it-taxxa li diġà teżisti. Ġifiri ma stax nifem eh, it-ton tijak viki jieti sur Gigold. Inti, illa għaliex inti ma tistax tista' tgħidilna kif qed taħdem għalfejn mhux qed taħdem kif nistgħu nitamu minna naħa tar-renjiniet. Għalfejn din tip ta' aggressjoni fuq il-kwistjoni. Issa din xi ħaġa ħaddarja il-żona finanzjarja. Mhix mhix mhix eh, mhux minnu idu naġixxu biktar kalma. Żvezja kellhom esperjenza oħra dawn daħlu. Din tip ta' FTT mod li erdu s swi tagħhom. Li kienet kienet eh, ċoċata li għamlu għabdan il-mod. Imma ħna mux jitnejsmu fuq l-istess ħagġa din hija proposta oħra tal-Kummissjoni u l kommissjoni għamlu proposta biex jillimitaw il-evażjoni tat-taxxa ehm, u l-evitar tat-taxxa u rridu naraw jekk il-prattika jekk taħtimx iżda mhix fl-ħar tad-dinja jekk ikun hemm ċertu pajjiżi li daħal dazzi kif jagħmlu il-Renju Unit. Għalek ma nistax nifhem l fejku kontra il-kummenti ta' Sarkozy, vera, ma tantx ikun preċiż, ma' soltu Imma ma hemmx għalfejn noqogħdu nagħmlu l-ħar tad-dinja aħna dan sempliċement qed jgħid illi jekk aħna ma nistgħux naslu x'imkien fuq livell Ewropew mela naraw x'istgħu nagħmlu fuq livell nazzjonali hekk kif diġà jagħmlu xi stati membri. U u diġà fil-2008 neħħa il- din it-tip ta' taxxa li kellhom Franza li kienet tixbaħdi u xamet għal ċertu biljuni fil-industrija finanzjarju dan għamel żball, dan għamel ħażin ma jekk ikorreġi għadha biex taxxa tajjeb wis. Issa, l aħħar punt, jiena naħseb li huwa importanti li inkomplu nibnu fuq strateġija biex nillimitaw l-evitar ta' taxxa u li naraw jekk ċertu kontratti li saru minn persuni li qegħdin jgħixu fuħet minn dawn il-pajjiżi li qegħdin joperaw dan it-taxxa jekk dawn għandhom ikunu inforzabli legalment jekk inti maħallast il-bolla jew maħallast l-FTT. Din hija um, il-professur Levin Dennis għala u naħseb illi ideja interessanti. ħagħaħja, forsi ta' min ixtar dwarra, li konna mżata jekk ċertu pajizi, eh, ċertu negozji jitċaqal un posta liħor. Naħseb illi tajab illi kunem ċertu pajizi illi jistaw jaħdmu tal-imot illi jamlu taxxa fejn ħattiħor ikun jista' jissieħeb meta jrid jekk irid eh, li nimxu fuq iktar lej livell globali biex imbagħad niġildu kontra l-faqar globali bidla fil-klima l-menu. Nużaw ukoll idħul għal dan il-għan. U bekk ikunu nistgħu tinħeġġu l-ħaddieħor. Jekk aħna ħaninsew ir-raġuni wara din it-taxxa U ħajkonu problemi li aħna l-koll naqblu fuq mela ħajkonu problema li nikkonvinċu ħattijħor fuq livell globali barra bl-Unjoni li jħosem. U ġisma u di rridu jkunu jafu x'qed jiġri. U koll rridu naqdu għamana, rridu naqdu proġett Ewropew ma dak globali. U ma sarx ninsewa di għax spejjeż globali jridu jitħallsu fl-aħħar mill-aħħar u naħseb li din it-taxxej waħda mill-mezzi iktar eleganti li dan jista' jseħħ. Grazie. jina għandi dubi tiegħi jina tgħid s sur Hubner jina naħseb jina fas dawk illi ma naħsibx dan it-taxxi għandha tkun proċess politiku għandu għanna bżon nishtarru sew dwar kif eh, dan se jkollu ċertu impatti fuq żmien twil għandek it kapir għandek ix-xogħol, kif ħajkun affettwat, eh, jew importanti ferm. Naqbel illi hemm ċertu tip ta' taxxa finanzjarja tagħmel sens. Ma jekk aħna titkellmu bis-serjetà hawnhekk għalfej. ma nitħattux dwar, dwar għal dan l-FTT. Speċjalment fis fond tal pajjiżi ta' zona euro. Għalfejn ma isus per diskussjonijiet li kienem fuq li neħu l-eżenzjonijiet fis-settur jew inwessaw il-bazi tal-akiv dan is-settur jew inkella eh, kif ġi suġġerit eh, rigward il- balance sheet il-taxxa eh, speċifika. Nina naħseb li jekk aħna serji aħna rridu nqisu wkoll l-alternattivi. Nek aħna seri wessaw il-bażi tat-taxxa għal settur finanzjarju mela dan jemel sens fi kontest ta' paketti terzi għalix dan jista' jnaqqas il-pressjoni li għanna bħalissa fuq it-tassazzjoni tal-persuni u ċittadini kif ukoll il-negozji u kif dan jista' jeffettwa mod negattiv il-tkabbir u x-xogħol imma dik id-dinja ġini id dinja problema li huma ħajġu affettwati, għan ħajġu affettwali, ġivna bżon iktar raġunament ekonomiku. Fuq l potenzjal tal-dan tal location ta' fejn il-negozji post posta liħor. Jekk aħna nemnu illi l-FTT ser jaffettwa b'mod negattiv, b'mod drastiku l-influssi spekulattivi mela jekk u dan ħajnaqashom mod eh, kbir, mela dan qas il- il-tħul. Ma nistax jista' jkun hemm garanzija li l-FTT mhux se jwassal għal għal dan iċ-ċaqliq minn pajjiż għal ieħor. Ma nafuhiex di. Ma stawx imbassruha, imma jekk qed ngħidu li dan l-influssi spekulattiva ħaj tant jiġu affettwati mela m'hemmx raġuni għaliex nistennew illi dawn l-influssi ser ikunu Um, kompletament mhux affettwati minn din it-taxxa, għalhekk dik l-importanti dik li nitkellmu dwar steering function. U mhux imsemmi hawnhekk imma importanti li għalek għana rridu għattaw aktar ħin u żmien fuq li intejbu din iskema biex nippruvaw nieħdu l-pozittiv u inneħu il-negattiv. Iżda naħseb li li konna dan fuq l livell tal-Unjoni palissa seppalissa huwa intob kbira lissa lina ma sawx nalbuha Rriti iqis il irridu biex nalbuha nqisu il-żmien twil il-leffa tiegħek kollu fuq żmien twil. Vera Lengen. Äh, ich glaube Ixtieq ngħid xi ħaġa dwar ġustifikazzjoni tal-impatt naħseb li ġustifikazzjoni li s-settur finanzjarju rrid jagħti xi ħaġa għal pubbliku hija xi ħaġa ħażin għaliex fl-aħħar mill-aħħar huwa l-konsumatur li se jħallas. U apparti fejk dan mhuwiex mod kif nistgħu eh, nevitaw l-ispekulazzjoni. Se jkollna il-kummerġ bejn is-settur regolat u dak mhux regolat u l-Kummissjoni tista' tagħmel hekk mill-jum għal nar permezz ta' proposta. Iżda tielet punt missa jkun hemm relokazzjoni kbira partikolari minkejja li jiena favur l-FTT. Ejja nieħdu l-eżempju tal wine tanks tal tal-imbit Franċiż ġifir 5 euro għal tank eh, tal-imbit. Jekk tħares lejn l-ispiża jew nefqa in ġenerali tara li ma tantx hemm differenza iżda l-Franċiżi jistgħu jżommu l-kontroll tal fuq l-imbit u dan huwa lan ta' dan din it-taxxa biex ikun hemm dan it-tip ta' kontroll jista' jiġi eżerċitaġġ. Trasparenza u redistribuzzjoni huma mat importanza sekondarja. Naħseb li huwa importanti ħafna li il-kummerċ ta' frekwenza kbira ħafna jista juża dan il-mekanizmu. Naħseb li dan is-settur kollu rrit eh, jitnaqqas, eh, jiċkien, U dak li qed nagħmlu aħna u li f'regolamenti differenti qed eh, nżidu eh, trasparenza bihom u tieni punt qed nipprovaw nindirizzaw kwistjonijiet li m'hemmx bżonn ta' equity, eh, ġifieri derivators. Dan jaħdem biss jekk aħna se nżidu dan l-istrument addizzjonali. U naħseb li żona euro se tassigura li se jkun hemm pressjoni minn kulħadd u dan se jkun pass li jmiss l-implementazzjoni ta' din it-taxxa fid-dinja b'mod globali. Allura jiena favur il-proposta tal-Kummissjoni minix qed nifhem eh, li hemm xi kollegi li għandhom xi problemi biha. Grazzi. Grazzi Sur Bullman. Wolf, ċinofsi għajlu għettilna li biex nitkellmu fil-qosor madwar minuta, u s-sen niprofa nitkellem f'minuta. Nasib il-pozizjoni hija xi differenti minn dik li ressaqna hawnhekk. Monti kien qed jgħid li huwa favur tal-proċess komuni. Naħseb li l-problema Svediża Ingliża li intom diskutejtu diġà ndirizzajniha kif rajna l-proposta tal-Kummissjoni marbuta mar-residenti. Issa ma naħsibx li dinja koincidenza li aktar u aktar eh, mexxejja tal-gvernijiet, minħabba l-pressjoni li qed tiġi imposta fuqhom, u minħabba l-fatt li il-popolazzjoni taħom trid tieħu dan il-pis jiena qed nimxi l impozizjoni favur din il-proposta u naħseb illi jekk huma preparat li jagħmlu dan il-pass ukoll li dan il din it-taxxa tiġi introdotta, naħseb li l-Parlament Ewropew għandu jippermett il-fatt eh, eh, li dan din it-taxxa tintuża. Għandna nivutaw favur. Grazzi. Grazzi Anna Jensen umbad sur Pepper eh, staqsa għal Eh, mikrofonu kol. Sunjura Jensen l ewel grazzi. Eh, mina co-reporter tal-Kumitat tal-Budget u eh, koll, allura aħna ħarrestaqna opinjoni dwar dan il-rapport jekk fuq jekk l-FTT jikwalifika pala eh, own resources, pala resorsi tagħna personali. Ovvjament ma deċidejniex sissa fil-Kumitat Brabta ma dan, se ninvestigaw dan il-punt aktar. Tartiza nistaqsi mistoqsija lil kummissjoni eh, biex nżidu mal-mistoqsijiet li diġa tres u brabta li x'jiġri jekk biss numru limitat ta' pajjiżi se jkollhom din taxxa ta' transazzjoni finanzjarja la li xinansi ba' diffiċli ħafna jekk l-FTT tikkwalifika bħala own resources, bħala risorsi personali, jekk hemm ftit pajjiżi biss li qegħdin fiha. Wieħed mill-prinċipji eh, ta' rizorsi personali tagħna u li huma numru ta' stati membri jew kollha li se jkunu parti minna. Allura f'dan il-każ jekk ikun hemm biss ftit me stati membri l-għan se jkun differenti. Mbagħad nixtieq nistaqsi mistoqsija dwar kif il-kwistjoni tar-residenti eh, kif dawn se jaħdmu jekk mhux kulħadd ikun inkluż fl-FTT. U din nixtieq nisma' risposta minn tal-Kummissjoni, grazzi. Grazzi ħafna għana, sepa, jekk qed Eżis, kollega Awla, jina naħseb li jetta ċar li din it-tassazzjoni għanna tkun għal tapplika l-Unjoni Ewropea kollha kemmi. U din tista' tibda permezz eh, ta' implementazzjoni fiż-żona euro u skont it-trattati bħalma nafu l-lan aħħariju li l-istati membri kollha li fwieħed għandhom ikunu parti mill-euro. Allura din hija il-premessa jew il-problema li għandna qudiemna u fil-fema tiegħi ta' demokrazija hi li aħna mm, nistaw ninżammu ostaċ minn persuni u pajjiżi individwali eh, marbuta mal-iżvilupp tal-Ewro biex ngħidu hekk. Tieni punt eh, dwar l-investiment fuq menda ta' żmien twila. Eh, naħseb dan huwa favur dan l-investiment eh, għaliex l-ewwel net, il-swien ġenerali huma inklużi u tieni punt il-pension funds, il-venture capital, eċċetera, ġeneralment jinvesti u jinvesti fi swieq primarji. Allura din it-tassazzjoni hija waħda progressiva di natura minħabba din it-taxxa ta' tranzazzjoni ġifieri torbot ma' swieq aktar spekulattiv biex nsejħu lajk. U l-aħħar punt brabta mal-użu ta' tħul tagħna il pożizzjoni tagħna kienet illi din se tkun indirizzata r-riżorsi tagħna u mhux għal xi użi speċifiċi oħra. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa naddi għal kummissjoni sur oftima. Grazzi ħafna l-ewwel net, nixtieq ringrazzja lill kumitat tal-li indirizza din il-kwistjoni tant importanti. Allura nixtieq nirringrazzja s Podimata għall-ispjegazzjoni ta' dan dokument iżda Ehm, il perspettiva tagħna, eh, ovvjament minn tom sorpriżi li se tisimgħu illi intom mixin fid-direzzjoni tajba. Issa ftit punti li ħarġu minn dan id-dibattitu. L-ewwel nett. Kien hemm bosta klim ta' appoġġ u apprezzament speċjalment għall proposta tal-Kummissjoni eh, rigward il-prinċipju ta' residenza, grazzi ħafna, ringrazzjakom ta' ek, u għall-intenzjoni, grazzi għall-prinċipju ta' residenza, biex nikkumpensaw kemm jista' jkun ukoll l-attivitajiet ta' pajjiżi ta' operaturi ta' pajjiżi ta' terzi biex eh, jiġu inklużi wkoll f'din it-taxxa. Uħud mill-membri suġġerew ukoll li wieħed jista' wkoll jikkompleta jew jagħlaq dan il-proċess billi eh, noħorġu bil prinċipju ta' ħruġ ta' licenzja, issuance principle. Sabiex ikun hemm strumenti finanzjarji li se joħorġu mill-Unjoni Ewropea iżda mumiex fil-kommerċ biex nsejħulu hekk trading tal-istituzzjonijiet Ewropej. U dan e, nkunu nistaw naraw il-vantaġġi u l-fiżibili u kif din tista' taħdem sew e, bil-prinċipju. Xieġri jekk numru biss ta' stati membri jidħlu għal FTT. Nishtiq nisħaq li l-proposta tal-Kummissjoni diretta, ċoħe, tindirizza l-27 stat membru din hija l-aspirazzjoni tagħna biex nsejħula hekk li jsir l-isforz illi eh, ikonna 27 stat membru. Sakemm il-Kummissjoni żomm il-proposta tagħha biex nużaw eh, eh, it-tħul tal-FTT bħala own resource biex ikonna l-finanzja l-Unjoni Ewropea din hija tista taħdem biss jekk ovvjament l-FTT se jiġi applikat għas 27 stat membru biss jekk fl-aħħar mill-aħħar biss numru limitat ta' stati membri jkunu lesti li jintroduċu din it-taxxa, irridu naraw il-qafas legali b'rabta rabta mal-kooperazzjoni imsaħħa li tfisser li jrid ikun hemm aktar minn terza l-istati membri li applikaw din it-taxxa u m'għandniex nitilfu wkoll mill-vista tagħna l-forum differenti tal-taxxa ta' transazzjoni. Ta ta ta Allura hemm numru minnhom li diġà eh, qegħdin applikati mill perspettiva wieħed irid jara x'jista' jkun ir-riżultat ta' din id-diskussjoni. Iżda legalment jidher li huwa possibbli li l-istati membri jimxu l qudiem ukoll eh, b'xi tip ta' reġimi differenti. Minħabba nuqqas taħin ovvjament minix se nidħol fl-ebda dettal dwar l-assessjar tal-impatt tal-Kummissjoni iżda nixtieq nirrispondi għal numru ta' mistoqsijiet li tressu żewġ eh, kwestjonijiet fundamentali hawnhekk. L-ewwel waħda li b'definizzjoni l-assessjar tal-impatt jisir sabiex tenħolo pożizzjoni politika u dik tal-Kummissjoni ovvjament jekk għandniex nagħmlu proposta jew m'għandniex jekk għandniex jew m'għandniex nagħmlu din proposta sabiex inkunu nistgħu nresqu dan din il-proposta l qudiem Dinja deċiżjoni politika u l-Kummissjoni ħadet id-deċiżjoni biex tressa din il-proposta minkejja il-fatt illi fċerta partijiet l-assessjar tal-impatt ma l-ewwel daqqa tan jindika illi hemm xi tip ta' żvantaġġi ekonomiċi. Iżda fuq dawn l-iżvantaġġi ekonomiċi nixtieq nisħaq it-tieni punt importanti fundamentali illi wkoll b'definizzjoni l-assessjar tal-impatt ta' bbażat fuq il-simulazzjoni ekonomika tista' tkopri biss ċerta punti tal-ħarsa ekonomika u l-bqija eh, ma jistgħux jiġu konsidrati ġifiri, qed nitkellmu mod partikolari eh, tħul li jiġi minn l-FTT jekk dawn jintużaw sew lat ieħor, eh, tħul jista' jikkontribwixxi konsiderabbilment tkabbir ekonomiku konsiderevoli. U tielet punt, il-Kummissjoni aġġornat numru tal-punti fuq l-assessjar tal-impatt, mod partikolari simulazzjonijiet fuq il ruċ mikroekonomiku u ħriġna b'ċifri differenti li se juru aktar biċċar il-perspettiva fettul l-effetti ekonomiċi ta' transazzjoni tal-FTT mumiċ negattivi u kull effett negattiv li jem se jkun negliġibli. Kien hemm kwistjonijiet ukoll dwar ċerta partijiet ta' dan it-test u se nuża l-eżempju tal-pension funds. Kien hemm numru ta' membri tal-kumitat u hawnhekk huwa l-każ li wieħed ma jistax ċaħħad il-fatt li se jkun hemm impatt bl-introduzzjoni tal-FTT fuq eh, l-imġiba ta' swieq mod partikolari fuq il-pension funds, fuq l-istrateġiji tal-investiment Iżda l-impatt tar riżultat għal pensjonanti mhux se jkun negattiv skont il-kalkoli tagħna għal inqas mhux negattiva b'mod sistematiku. U tieni punt, u għed mill-għanijiet tagħna tal-proposta illi noħorġu b'inċentiv biex ikonna eh, inċentiv għall-investiment fit-tul, ġifiri dawk il-fondi tal-pensjonijiet li kienu bbażati fuq eh, mm, eh, investiment fuq medda ta' żmien qasira, mm, dawn ovvjament se jisofru minn din it-taxxa, imma aħna nixtiequ mm, nissuġġerixxu aktar strateġiji fit-tul eh, u dawk rajna li s-suq intern bihom fit-tul dawn transazzjonijiet se jaħdem aktar aħjar. U nixtieq issa nindirizza tliet mistoqsijiet ċari ħafna għalfejn żewġ rati, waħda għad derivatives u l-oħra għal securities, għalfejn tnejn, dan minħabba illi il-kwistjoni tar-rati hija marbuta mal-bażi tat-taxxa. Irridu noħorġu b'set differenti ta' bażi tat-taxxa, l-ewwel wieħed u li huwa l-valur bażiku u liħor dak tas-swieq ta' securities huwa loġiku illi ikonna tax burden komparabli ehm, u bekk irridu naraw il-rata ta' taxxa differenti sabiex ikonna tax base operazzjonali li eh, sejjejna fil-proċeduri ta' taxxa. Spot currency transaction din kien hemm mistoqsija propju marbuta ma' dan U l-osservazzjoni legali skont artiklu 63 ta' Trattat eh, Ewropew fuq il-moviment ħieles tal-kapital huwa sempliċi. Dan ma jpermettix it-tassazzjoni ta' l-spot currency transactions, ta' transazzjonijiet spot currency. L-użu tal-receipts din huwa punt li diġa semmejt iżda nixtieq nisħaq fuq dan il-punt illi l-proposta tal-Kummissjoni għall-introduzzjoni tal-taxxa ta' tranzazzjoni finanzjarja hija proposta eh, li hija bbażata fuq artiklu 13 ta' trattat u għedha hemmhekk biex tittejjeb il-funzjonament eh, ta' suq intern eh, għal servizzi finanzjarji. Allura din il-proposta għandha l-ħajja tagħha biex nsejħula hekk u tista' tiżviluppa u tgħix anka jekk hemm eh, ċerta eh, proċeduri oħra li rridu u deċiżjoni oħra li rridu jittieħdu mbrabta ma' dan. Aħna ovvjament eh, miftuħin għal kull tip ta' mistoqsijiet jekk hemm xi tip ta' mistoqsijiet. Grazzi. Grazzi ħafna għal kummissjoni u issa ngħaddi għal eni bħala rapporter. Grazzi President, nixtieq ringrazzja lill kollegi kollha għad diskussjoni eccellenti li kellna li kienet waħda produttiva ħafna nixtieq kol li l Shadow Reporters. Aħna jirnexxilna nagħmlu l-ewwel dibattitu tagħna. Nirringrazzjakom. Mux se nirrispondi mistoqsija mistoqsija dan huwa biss l-ewwel dibattitu ħsir ikun hemm ħafna oħrajn. Iżda nixtieq nitratta tliet kwistjonijiet L-għavlet jina nishtiq nir-ingrazzja li sur li Jean Paul u li Pascal u li l-kollegi l-oħrajn franċiżi għal um, iktar informazzjoni li tawna fuq it-taxxa ġewwa Franza għaliex din kienet l-aħħar aħbar importanti, importanti wkoll għad-diskussjoni tagħna u wkoll għad ħassib li hemm fuq il kemm um, effettiva din it-taxxa jekk aħna ser nilimitaw il-numru ta' membri li ser japplikaw għal daqstant u importanti li nippruvaw nimxu b'mod koordinat kemm jista' jkun għaliex rrid ikun hemm viabilità għal din it-taxxa. Din tista' tiġi magħmula fuq 27 din it-taxxa ehm, dan ikun l-ideali u għal-daqstant u importanti li jkollna koordinament tajjeb. Issa fir-rigward ta' dak li jintqalu riservi li kien hemm ħata xi wħud, pereżempju il-kollegi tar-Renju Unit, fir-rigward ta' lawn il-kummenti tagħhom jiena nixtieq ngħid li minkejja l-osservazzjonijiet ta' Sven li lin mill-osservazzjonijiet ta' Sven dwar l-stamp duty per eżempju, dan xorta waħda huwa pratikat ġewwa ir-Renju Unit. U għalla stant jena nixtieq ngħid li disa stati fuq 10 għandhom din it-tip ta' stamp duty. għal daqstant irrid ikun hemm eh, koordinament effettiv fuq livell eh, fiskali u minħabba li karatteristiċi tekniċi ta' din it-taxxa fuq livell Ewropew. Dan ma jwassalx għal żvantaġġ. Anzi dan huwa eh, punt favur u għal-daqsant mux għed toħloq bis, mux toħloq kompetitivita li partijiet terzi, aħna rridu nidossi ukoll il kompetitività interna, tas-suq intern għall-stant irridu namlu dak kollu possibbli għabbazi ta' din it-taxxa. Irridu napplikaw din it-taxxa u mbagħad kulħadd jagħmel eh, eh, semu anka fir rigward tal-kompetittività interna. U għacċar li b'dan il-mod aħna sir nkunu qegħdin u wkoll il kompetitivita tagħna stess tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta' pajjiżi terzi. Mhux qed nitkellmu dwar xita taxxa ġdida, qegħdin nitkellmu dwar koordinament U il-koll nafu x'numa il-kwistjonijiet fiskali u li dawn il-kwistjonijiet fiskali spiss ikunu ta' tabu. Irridu nibdlu l-loġika, irridu nibdlu l-mentalità fuq dan kollu. Ser nitkellmu dwar governanza, dwar fiscal compacts nitkellmu wkoll dwar il-maneġjar tal dak li joħroġ minn din it-tip ta' taxxa. Għal daqstan din il-kwistjoni għandha tiġi iffaċċata jridu naħsbu fuq il-loan resources din hija proposta fiskali mhux neċessarjament dwar loan resources. Tilet ħaġa trasmissjoni tal-ispejjeż lejn min. Fl-aħħar mill-aħħar huma l-konsumaturi u l-investituri żgħar li jitilfu jħassu l-prezz għoli. Iżda jiena qed tagħmel bidunet din il-proposta tal-Kummissjoni bid-derogi li qegħdin jiġu imbasra u wkoll bid-definizzjonijiet ċari min irid iħallas din it-taxxa li titratta dwar eh, turi finanzjari ma jiex ikun hemm tħassi, per eżempju, l-investitur iż-żgħar, l-SMEs, il-familji dawn m'għandhomx e, jkollhom iġorru l-pis ta' din it-taxxa. Jiena ma naħsibx li hemm periklu ta' pis żejjed fuq dawn il-turizzar, per eżempju l smis u l-familji aħna ma rridux nużaw bħala alibi dawn il-gruppi tal-popolazzjoni ġifi l-investituri iżżar biex bekk nagħmlu vito. Sempliċement kulħadd irid jagħmel ix-xogħol tiegħu. Min irid jieħu ssib l-interessi tiegħu stess anka eh, in-nies tal-Renju Unit li skont l barometer qegħdin jagħmlu jimponu din it-taxxa irridu ngħidu ssib l-interess ta' kulħadd dan wara newlieni. U grazzi għal proposta tal-Kummissjoni aħna fil-fatt qegħdin nagħmlu dan. Maħniex qegħdin nipprovokaw l-ebda tip ta' attakki jew inkella effetti negattivi fuq il-kompetitività l-ar ħaġa. U hawnhekk qed jintervjeni r reprezentant tal-Kummissjoni Eżekuttiva. Huwa minnu hemm studju fuq l-effetti fuq l-impatt, studju twil ħafna li għalieha nirriżervi kollha, tassib kollu li jista' jkollna mill-applikazzjoni tat-taxxa u dan juri serjetà tal ta' dan l-istudju stess għaliex ħadd ma qal li din it-taxxa din is-sistema hija għażla li m'għandha l-ebda periklu. L-importanti huwa li nqisu sewwa ħafna l-vantaġġi u l-iżvantaġġi mbagħad nieħdu deċiżjoni. U fil- uh, f'dan il-qasam aħna rridu nivvalutaw b'mod tajjeb biex inkunu nistgħu nagħtu niksbu l-aħjar vantaġġi u nillimitaw kemm jista' jkun il-ħsara u l periklu U jiena nisper li permezz tal-kontribut tagħkom aħna nistgħu nilħu dan il-għan. Grazzi. Grazzi li rapporter, ikolli najt li dan id-dibattitu dam wis ħafna iktar mill pjanata x kull min kienaw fil-kamra rrit jitkellem jider li dan huwa suġġett li kulħadd qed iqisu bħala ta' priorità eh, kbir ħafna. Issa ser nkellimkom dwar id-dati. Aħna ser ikonna smieħ pubbliku fis sitta ta' frar, fit-28 ta' frar Eh, la bosta rapport jiġi diskuss, un bat għandkom sa' 7 ta' marzu f'nofsinar biex itkunu tistaw eh, tibatu l-emendi ta'kom. Dawn un bat ser jiġu diskussi fis-26 ta' marzu u l-votazzjoni fil-Kumitat ser tkun fl-4 ta' april fil-plenarja u fl 1 ta' Ġunju. Grazzi lil kulħadd li ħasem fid-dibattitu, issa nista' nħalli posti jess is-sur xikluna jgħataw u ser ikompli jmexxiju. Okay, welcome. <laughs> We are here now.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 Rapporterja Signora Tyson. Jogħġbok. Grazzi, President. Jena nishtiq nirringrazzja l-kollegi għal l-atta mendi li huma prezentaw. Ma kellix problema biex niddeċidi x'ser nagħmel waqt il-vaganzi tas-sajf. Jiena kont okkupata ħafna kelli 411 l-emenda minn dan il-kumitat biss Għanna stan nirringrazzja lil dawk kollha li analizzaw sew din il-proposta. Ma nasibx li se jkun possibbli li aħna niddiskutu kull emenda b'mod individwali u għanna stan nissuġġerixxi li dan isir fi gruppi u nimxu kapitlu per kapitlu iżda jiena eh, lesta li li namel eh, diskussjonijiet bilaterali mal-shadow rapporters Jiena naħseb li s-segretarjat ser jkollu jgħina biex norganizzaw ruħna biex nkunu nistgħu eh, nkopru dan kollu għaliex skont l-iskeda tagħna dan huwa l-uniku dibattitu eh, li għanna biex niddiskutu kollox u issa ġa tard ħafna biex nkunu nistgħu nagħmlu dan, għal dan hija xi ħaġa li nasbu dwarha. L-ewwel net, xi idea ġodda eh, ġew introdotti fl-emendi, permezz l-emendi, pal per eżempju il-kooperazzjoni miżjuda, li tiesa kooperazzjoni miżjuda u il-fat li għandu ikkunem possibilità ta' opt-in għall-istati membri mhux biss l-kumpaniji. U kif kontet najt, kien hemm xi idea ġodda li rajnijom permezz tal-emendi ser nitratta dawn l-ewwel mbagħad ser nimxi kapitlu b'kapitlu. L-ewwel idea ġdida ġiet ma' tisinjura Gular u din hija l-introduzzjoni ta' kooperazzjoni miżjuda jew il-formula tradizzjonali jew inkella l-kooperazzjoni miżjuda ġistita għaż-żona euro. Sinjura Gular għamlet xi emendi dwar dan u jiena naħseb li dan jibgħat messaġġ ċar ħafna li bla dubju għandu jkun messaġġ politiku aħna iva nistgħu naċċettaw dan, iżda jiena naħseb li aħna ma nistgħux niżlu dan fil-leġiżlazzjoni. Jekk aħna rridu li konna proċedura ta' kooperazzjoni miżjuda, għandna proċedura fit-trattat li tgħid li inizjattiva ġdida għandha tiġi proposta mill-Kummissjoni jew inkella mill-Istati Membri il-Parlament mbagħad ser jkollu jagħti il-proposta tiegħu għal dan u din il-proposta mbagħad tkun trid tiġi sottomessa lilna mill-ġdid. Jiena naħseb li l-messaġġ hawnhekk u li jekk aħna ma jnexxilniex norganizzaw ma' 27 stat membru grupp iżgħar ta' pajjiżi ta' pajjiżi jixtiequ jimxu iktar il qudiem u jiena rrid nara kif nistgħu norganizzaw dan eh, b'mod leġislattiv. Tini idea din kienet proposta mis-sur Nitres u sur Streċek fost oħrajn Umma proponew li għandu jkunem opt-in għal ccctb għal kumpaniji u ukoll l-istati membri għandhom ikunu eh, jina tal-possibilità li jużaw l-opt-in din hija xi ħaġa eh, sitwazzjoni ġdida legali, kostruzzjoni ġdida legali ġewwa l-Ewropa. Jiena qatt ma rajt dan qabel u jiena naħseb li dawn l-emendi Eh, għandhom jafsu għal iktar kooperazzjoni għal grupp ta' pajjiżi waqt li oħrajn josservaw kif dawn jistaw eh, eh, kif dawn mixin u tkun jistaw jingħaqdu magħhom skont jiena dawn huma l-emendi. Edi oħra kienet ta' Sur Lambert huwa rrid parti mitħul ta' CCCTB li tiġi meqjusa bħala own resources. U dan isegwi mid-diskussjoni li aħna kellna dwar il- Financial Transactions Tax, eh, l-FTT, u s-signoret għalet x-sanamlu jek mux kolħat jipparteċipa kif nistaw nużaw dawn il-proċeduri tal-own resources. Unbat hemm il-problema wkoll li hawnhekk aħna m'għandniex din nitkellmu dwar taxxa ġdida, qegħdin nitkellmu dwar taxxa li ġat teżisti fl-Unjon f'xi stati membri u li narmonizzaw din it-taxxa. Din hija xi ħaġa li hija differenti ħafna Eh, mill-FTT u l-użu ta' dan għall-own resources. Jiena ma naħsibx li l-istati membri ser kun jirtiq u japprovaw dan. U jiena naħseb li din xi ħaġa li għandha tiġi ittrattata fid-dibattitu separat tal-own resources li għadu għadew li għadu parlament Issa jiena nixtieq ngħaddi eh, għal kapitli individwali, il-minimum tax rates. Fil-proposta tal-Kummissjoni ma kien hemm xejn inkluż dwar tax rates, kien hemm biss dwar tax base u kien hemm xi kollegi li jridu li jestendu l-armonizzazzjoni għar-rati. Eżempju. E, sur Liam u l-Sur Lambert u Sur Portas fost oħrajn naħseb li l kol għamlu proposti bewet uħor fuq dan. Iżda kollegi oħrajn għallu la post, għallu taħt lebda ċirkostanza ma nistaw normalizzazzjoni sa' tax rate, għal daqsan taħna xiftit eh, divizi għawnek jiena naħseb li qabel ma nitkellmu dwar il-livell ta' rati għandhom jiġu imposti, naħseb irridu nqisu legalizzata ta' dan kollu u jekk din it-tip ta' proposta kif fl-emendi hijiex waħda adattata. Jekk aħna nanalizzaw situazzjoni legali, naħseb li ser ikun hemm problema ta' bażi legali għaliex din miex din hija fil-fatt taxxa diretta l-Unjoni Ewropea m'għandix ebda kompetenza f'dan il-qasam, forsi jista' jkun hemm xi bażi legali minn artiklu 113-15 ta' trattax iżda il-libertà tal-istati membri edha nizla u hija ċara skont dawn ir-restrizzjonijiet ta' trattat. Aħna qed nistendu l-armonizzazzjoni tal-bażi għal l-armonizzazzjoni tal-tax rates u din tista' żid iktar kompetenza u Mbagħad il-kwistjoni ta' jekk din ix adattato jew le dwar pariri legali, skont pariri legali iva dan jista' jsir u Pero jina naħseb li di miex miżura tajba li għanna nieħdu bħalissa huwa minnu l-ija xewqa tiegħi li konna um, ehm, e, eh, corporate tax based system li tkun l-istess l-Unjoni Ewropea kollha u e, niddefinixxu rati għolin u baxxi u kollox, iżda jekk inqisu l-pożizzjoni tal-Istati Membri bħalissa u l-problemi qegħdin jiffaċċaw bħalissa il-problemi tad-deficit tal-budget, eċċetera, jiena ma naħsibx li Dan huwa żmien ġust biex aħna nestendu dak li hu diġà dik li diġà proposta ambizjuża ħafna minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea biex ikun hemm għall-idea tal-armonizzazzjoni ta' tax rate għal daqstant jiena kontrarju għal din il-proposta u jien nissuġġerixxi li ma naċċettawx l-emendi li jittolbu dan. Naħseb li għana nqisu dan fil- eh, premess interessi u ngħidu li dina xi ħaġa li aħna nħossu li importanti għal-futur iżda m'għandniex nagħmluha għalissa. Ir-rati għadhom ma ġewx trattati fl-assessjar u jiena naf li ħafna stati membri għandhom problema bil-proposta u għall-laqstant ma naħsibx li jekk inkunu iktar ambizjużi dan ser biex inkunu nistgħu niksbu CCTV iżda fir rigward ta' revizjoni naħseb nistgħu nerġgħu marru lura din kwistjoni. Fil-gwart tal-ambitu ma kienem xwiss emendi ehm, fil-gwart ta' definizjoni l-prinċipji bażiċi tal-proposta ma kienem l-ebda emenda apparti minn proposta waħda tal-gwi li tgħid li fir-rigward tal- formula fejna ta' impiegati għet tużati bħala reference value, em parti li tajt li definizjoni ta' impiegat għandha tiġi definita fuq livell Ewropew u jiena nispera nixtieq kull suċċess l dawk li għamlu l-emenda, però jien naħseb li din se tkun xaġa diffiċli ħafna. Naħseb li din għandha tiġi diskussu meta aħna niddiskutu l-formula. Il-Kummissjoni għażlet li tuża ċertu elementi fil-formula li hija definita b'mod ċar ħafna u li tista' tinkiseb mod faċli ħafna mill-akkanz tal-kumpaniji se jekk aħna nintroduċu definizzjoni ġdida tal ta' impjegati din ser toħloq problema ġdida. Aħjar nżommu mal-proposta tal-Kummissjoni kif inhi bħalissa, nħallu kollox kif inhu bħalissa u nużaw id-definizzjonijiet u l-formula kif ġew preżentati mill-Kummissjoni. Issa jekk il-sistema għandix tiġi bbażata fuq opt-in jew inkella tkun waħda compulsory, dwar jekk l-istati membri għandhom xie deċidu weħidhom jekk għandhom xie dottaw CCTB bija jekk din għandix tkun eh, compulsory, kien hemm xi emendi favur ta' sistema compulsory, bħal ta' Sinjora Gular, per eżempju, ehm, fejn titlobu l-iktar kooperazzjoni f'dan iż-żona euro u eh, shadow rapporter soċjalisti u l-gweġa għamlu kol emendi a favur ta' dan u sur Lambert u kol jaqbel ma dan iżda għamel distinzjoni bej kumpaniji kbar u SMEs u għal li kumpaniji kbar għandhom jiġu obbligati li applikaw is-CCCTB u li kumpaniji iżgħar għandhom ikollhom lażu ġifieri kollhom possibilità tal-opt-in. Jiena naħseb li ser ngħid l-istess ħaġa eh, palma qed tal-istenzjoni tal-proposta għal rati minimi Jiena naf li l-konċett ta' sussidjarjetà huwa wieħed abbużat ħafna fil-debattitu politiku u jien minix favur li namlu dan, iżda jiena naħseb li din hija xi ħaġa rilevanti. Il-prinċipju ta' sussidjarjetà u dan għandu jiġi involut għaliex dan jista' jibdel ħafna lan tal-proposta jekk aħna kellna nipproponu sistema mandatorja dan ikun ifisser li ħafna kumpaniji, miljoni ta' kumpaniji zarbar li ser ikunu soġġetti għal din is-sistema l-ġdida u għal daqstant huma ser ikollhom jadattaw ruhom mar-regoli ġodda sistema ġdida u għal darba ma naħsibx li dan huwa iżmin f'waqtu ta' kif namlu dan kif ġajet iktar kmini dan huwa din hija sistema esperimentali u jien naħseb li din tkun idea tajba li nintroduċuha bil-mod u nintroduċu is-sistema tal-optim bħala mod ta' kif ikonna uh, eh, perjodu ta' prova. Irrid naraw xtip ta' eh, feedback ser jkollna dwar dan hemm irrida hemm oħrajn li ma jridux ma jridux taħt l ċirkustanzi, iżda nistgħu naraw li fuq medda twila ta' żmien di se tkun xi ħaġa mandatorja ser isir mandatorja se tiġi inkluża wkoll fil-rapporti ta' stasir ta' evalwazzjoni u l-Kummissjoni għandha tiġi mitluba biex tagħmel proposti ġodda. Ser naraw eżattament fosti xi daw rapporters tip ta' soluzzjoni nistgħu nsibu sa fir rigward ta' żmien tal-optin jekk din is-sistema tiġi approvata hemm proposti differenti li tgħid li din għandha tiġi estiża ridotta għal ħames minn ħames snin għal tliet snin, irridu naraw x'inhi eżattament l-opinjoni tal-maġġoranza. Naħseb li iktar ma jkollna żmien ikun aħjar u daw kolla li għat jamlu l-optin, ser jamlu l-optin li tikolam bizzejed minn biex jaddattaw tawruħam nasib li ħames snin huwa bizzejed, iżda ħafna mill-kollegi huma favur ta' tliet snin, li jina nista' naqbel mal dan. Kwistjoni oħra hija l-konsultazzjoni kollega wieħed ma jriċ li ikunem il-CCCTB, ġifiri li ċe, irrit biss il-CCTB, ma jriċ il-Consolidated, um, a Common Corporate Tax Base. Kor lega wieħed biss għamel din il-proposta. Ma nix wisħin l-lum il-lasan musan nidħol fil dettall u għedna sumi l-maġġoranza tal- um, kumitat huwa favur ta' konsolid sistema konsolidata. Iżda nistgħu naraw eżattament l-artikli li qed jiġu mill-quta minn dan li jistgħu jiġu mill-quta minn dan. Issa jekk aħna rridu namlu din il-konsiderazzjoni x'ser jiġi eżattament kopert fir-rigward ta' l-accounts tal-profit and loss ġewwa l-Unjoni Ewropea kollha. Il-Kummissjoni għandha żewġ kriterji iktar minn 50% tal- uh, drittijiet tal-votazzjoni u kol dritt tal-propieta u kol talba għal profitti għal iktar minn 75% na ta' mendi li ġew motija mill-gwi. Kollegi oħrajn aċċettaw il-kriterja tal-Kommissjoni Jiena eh, sorpriża għal proposti tal gwi li per eżempju ma suġġerixxu li kunem inqas minn 50% ta' dritt tal-votazzjoni, ġifiri ser ikollok iktar minn per il-company waħda u ser ikollok konsiderazzjoni mhux biss fost grupp wieħed ta' kumpaniji dali li uħut ikun membru ta' advarju ta' gruppi u din hija xi ħaġa komplikata u l-Kummissjoni ċertament ma għażlitx din ma riċal għal din l-għażla jina nemmen li ikun aħjar li noqodu attenti fi rigward ta' din is-sistema ta' konsultazzjoni provaw nżommu l-proposti li għandu il-Kummissjoni. Unbaħt hemm il-kwistjoni ta' jekk eh, profitti u telf li hija wkoll parti minn kwistjoni konsolidata dawn huma proposti differenti minn gruppi differenti uħud jgħidu li mandu jkun hemm lebda effett fuq telf li sar qabel ma daħlet fi din il-proposta din iġġaġġina daw iktar fid-dettal. Fil-fema tiegħi id-dokument tal-Kummissjoni jekk ikun hemm telf li imur lura għal qabel idħul fis seħħ ta' din il-proposta din id-direttiva li ser twassal għal dan kollu dan it-telf allura jistaw jista' jiġi inkluż u jista' jittieħed inkonsiderazzjoni iżda għal parti tal-istati membri biss din hija sistema proporzjonali tajba din hija xaġa wkoll li rridu nittrattaw kien is-sur Lambert is-sur li hemm sur Portas li għamlu emendi fuq dan. Aħna serna analizzaw dan flimkien mal-kollegi involuti, mbagħad President kien hemm kollegi li jħossu li t-telf m'għandux ikun eligibli għal iktar minn ħames snin nixtieq nkun nafxilu x'huma l-argumenti tagħhom għal dan għaliex mhux qed nara ġustifikazzjoni għal dan kollu. Kumpaniji pereżempju li jinvestu fir-riċerka u l-iżvilupp huma mogħtija ċertu drittijiet bħal pereżempju privattivi għal 10 jew 15-il sena. Din ma taqbilx eżattament ma l-idea ta' restrizzjoni u ta' jekk tkunx eligibli għal ħames snin jew le. Jiena favur li din tkun bla limitu, iżda jekk il-kollegi għandhom argumenti tajbin li konvinġuni bil-kontra jiena lesta li nismaħħom. Kien hemm ukoll emendi li jgħidu li fir-rigward ta' tranzazzjonijiet intergroup huma qegħdin jitolbu għal metodu dokumentat li jippermetti intra-group transactions u li kollok ukoll proċedura dokumentata oħrajn ma jridux din proċedura dokumentata u għalda san din traf tkun inqas burokratika. Iżda jina nifhem li u importanti għal kumpaniji li kolom metodu wieħed li jistaw jarbtu fuqu u ma jkollomx għalfejn joqogħdu jiblu il-metodi. Mbagħad fuq l-opt-in u l-opt-out kien hemm għatta emendi kien hemm min ma rridx konsultazzjoni iżda insomma mhux se noqogħdu nitkellmu dwar dan kollu kien hemm xaġa wkoll dwar il-mergers u l tal-kumpaniji iżda mhux se nislu lanqas fid-dettall, imbagħad kien hemm diskussjoni fuq artiklu 72 u 73 fuq il-Progressive System u l-Switch Over Rule. U jekk il-tul li jiġi minn pajjiżi terzi fejn tħallset it-taxxa żdalija baxxa fuq meta mqabla ma' riper Ewropew, jekk din tistax tittieħed in konsiderazzjoni fil-kalkoli jew le. Kien hemm xi emendi li saru dwar dan il-punt, iżda forsi jkun aħjar li nitratta dawn il-kwistjonijiet b'mod bilaterali sa fir-rigward tal-switch over il-Kummissjoni tgħid li t threshold li għandha bħalissa hija ta' 40% għal leverage eh, tax rates fl-istat membri u għal daqstant jekk it-taxxa tkun iktar baxxa minn 40% tal-medja Mux se nidu konsiderazzjoni taxxa li ser tiġi imposta, kien hemm xi kollegi li qalu għandha tiżdied għal 70 u oħrajn għal mija dan kollu jfisser li il-corporate tax rates fl-istati membri bħalissa hija waħda baxxa ħafna u għal daqstant ma nistawx li din tinżel iktar fil-baxx. Aħna rridu naħdmu ftit iktar fuq dan kollu rridu naraw eżattament eh, dwar eh, xi emendi li għamlu oħrajn dwar dan il-punt Umbagħad fuq il kostellazzjoni kien hemm idea ġdida suġġerita minn kollega l-idea li ikonna pakket ta' kumpens għall istati membri li ser ikollhom telf dħul bħala riżultat tal-introduzzjoni tal-CCCTB din hija xaġa immaġinattiva ħafna iżda jiena ma nafx kif il-kollega għandu f'moħħu li din tiġi implementata m'hemmx f'posti speċifiċi hemm biss l-idea għalla stant jena naħseb li din hija idea interessanti iżda ma naħsebx li dan huwa żmien li nadottaw din it-tip ta' proposta se tkun diffiċli ħafna li nidentifikaw min huma r-rebbieħa u t-taljefa f'din it-tip ta' assessjar kienet dejjem bażi ta' ipotezi li tista' tiġi aċċettata minn xi pajjiżi u mhux oħrajn, iżda mhux se noqogħdu nidħlu fid-dettall. dan kien simili għal dak li qalu wieħed mill-kollegi Franċiżi li int ma tistax ikollok kollox, ma tistax tieħu l-benefiċċji kollha. Jekk aħna ser nażlu għal nażlu CCCTB irridu naċċettaw il-konsegwenzi tagħha wkoll u s-sistema tkun tista' tiġi implementata b'mod tajjeb fl-istati membri kollha. Umbagħad għandna il-portionment formula jekk rridu nikkompensaw għal profitti u telf u tirtaxa fl-istati membri kollha trid ikollok distribuzzjoni proporzjonata fl-istati membri kollha u jrid ikollok l-aħjar formula. komissjoni se tipproponi tliet fatturi il-bej, il-tħul, il-xogħol u l-kapital. U x-xogħol ġifieri hawnhekk qed iqasmu spejas tal-salarju u numru ta' impiegati naħseb li ħafna li favur il-proposta tal-Kommissjoni naħseb li dan tfassal mod tajjeb ħafna u l-argumenti kollha li jiena smajt huma konveċenti ħafna dawn huma kollha affarijiet li huma indikattivi ta' lieh dawn kollha huma accounts li huma diffiċli timmanipola d-dejta tagħhom u importanti dan għaliex hawnhekk nitkellmu dwar ta' stazzjoni wara kollox u eh, għal-bidu jina kont tnaqbel li konna proposta l komissjoni 100%. Iżda hawnhekk issa għawna għatta emendi li jridu jnaqsu l-importanza tal-fattur tal-beħu iktar jagħti importanza għal żewġ fatturi oħra. U jina ġi xi ħaġa li jina lesta li niddiskuti mal-kollegi, iżda nixtieq li nżommu tliet fatturi. għu li kien hemm il-bilanċ xieraq bejnietom. Ġviri jekkux il-bejħew il-liħ dawn huma affarijiet li ħajkollok eh, effetti negativi fuq tat membri mbagħad fuq il fatturi oħrajn il-kompaniji eh, jistgħu jaħdmu fuqhom daw. Iżda jekk sempliċement qed nifirdu nagħmlu firda bejn l-istati membri kbar u stat membri żgħar ma dik dik li problema mela ma se nagħmlu xejn dwarha. Idan jista' la diskriminazzjoni u għalek jina nista' nadar dawk il-kollegi illi suġġeraw illi dan Inna natu naqinqas importanti għal fattur tal-bejħ. Mbagħad għandna regoli tal-kontra l-abuż ma ta' emendi li ġew res hawnhekk. Iżda mm, dawn għandhom xaqsmu kol ma dak li aħna nistaw inneħħu għal kollox kif ukoll istuċ Overstein, naħseb li ta' min jidħol f'diskussjonijiet mal-kollegi mhux issa għaliex inkellem flus dettalji, dettalji, iżda nixi ngħid il-kollegi minn issa li jiena l li naqbel mal propas tal-Kommissjoni u mhux MND 81 83 u 85. Sensi la sieħa ta' mistoqsijiet dwar il-tnaqis, kapacità tnaqis, Eh, dak li huma l-emendi tal-ħodor u tal-gwe u għal darbohra u wkoll iktar qed inxaqleb lejn illi napoġġa l-proposta oriġinali tal-Kummissjoni bil-emenda minn menda illi jiena kont eh, għalaqtitni ħafna dik tal gwe dwar il- Infatti aħna nistgħu naqsu fil-ispejjeż tal-riċerka u l-iżvilupp u għaliex dan għandu jkun restrieti, jiena ma naqbilx ma dan għaliex dan huwa l-unika inċentiv li għannam meġbura f'dan il-proposta biex dawn ikunu jistaw is-kumpaniji jagħmlu riċerka u żviluppi dan huwa eh, disperatament meħsieġ jekk aħna nkomplu eh, eh, nimxu l-qudiem fl-ekonomija tagħna fl-Ewropa u konna l-wol ta' mexxejja wkoll fil-livell dinja u lek aħna dan nix inżobmu fil-proposta tal-Kommissjoni Riċerka u l-Iżvilupp mbagħad hemm żvilupp hemm sur Trimoza li ma l-ewwel daqatajn jidher titer sabiħa. Il-juri il-ispejjeż tal bonuses. U dan it-tip ta' ħlas ħlasijiet taw illi ma jdomx jaduk. Il-koll għanna problema bil kussjoniet tal-bonus. Eh, iżda ma nanniex da namluħ nirkontrolaħ permezz ta' taxxa tal-korporata iżda permezz ta' regoli eh, tal-gvern eh, ta' gvernanza fuq il-bonuses mux hawnhekk lokku ġviri. U mbagħad hemm oħra illi korres u emenda għal grupp li għal illi il dazju jew sisa propjament fuq l-alkohol u l prodotti oħrajn dan għandu jitneħħa din xaġa li naħseb li nista' naqbel magħha, nixtieq nisma' l-kollegi oħrajn ukoll u mbagħad eh, xi ħadd proponna li rigward terminoloġija aħna rridu nibbażaw ruħna fuq eh, kontijiet, leġiżlazzjoni eh, tal tal-kontijiet nazzjonali, iżda jina nasab li dan mhuwiex tajjeb għaliex nasab il-leġiżrazzjoni tat-taxxa m'għandix serraħ fuq ir-regoli ta' zama tal-kontijiet, imma dawn ir-regoli tal-accounting mhumiex l-istess bel istati membri kollha li l-IAS jew l-IA forest dawn huma jiġux applikati l-istess għal kumpaniji kollha għalhekk naħseb illi jkun aħjar illi ma jkollniex din ir-rabta għal regoli ta' zama tal-kontijiet illi jista' naf f'sitwazzjoni wis eh, li jkun qegħdin niddependu fuq. Jidispeċini tal-li għetin intawal daqsak, imma tant kien emendi li tres u u jidillu kan ċans li għanna debatitu f'dan il-rigward, eh, ġviri kommenta fuq, pakket tiħor ta' emendi li għandhom xjaqsmu mal kwestjoni ta' amministrativi u proċeduri ta' kontroll emenda li titlob għal autorità ċentrali tiġi stabilita fuq il-vel Ewropew illi mux biss se riġesti il-database iżda li ikollu ġurisdizzjoni legali jina naqbel kiku li konna din l-autorita, iżda ma naħsibx li għanna ikonna ġurisdizzjoni legali, naħseb li l-komissjoni għanda ġesti il-database, naħseb li ikunu eh, kapaċi illi ġistudna. U nistan ħarsu l kustjoni ma' rapporti differenti illi res u dawn l-emendi. Eh, Nasa li kienu li xmet illi suġġerixxa ehm, li t-jata forum li diġa jeżisti jazisti oħra u li nasab li eh, d-dieta tajba xati l-opportunità li stan membru l-kommissjoni biex ikollhom diskussjonijiet li forsi jistaw jgħinu biex isolvu il-kwistjonijiet li għadhom jeżistu. Ħaġa artiklu wieħed li ta' wieħed il-review clause. Kenna xi xar emendi hawnhekk. Fid-dokument tal-Kummissjoni jgħid illi evalwazzjoni għandha seħ wara ħames snin. Ħafna kollegi jridu li dan inqasru għal tlet snin. Jekk jaqbel ikkuħas jaqbel ma' din il-proposta mela naqstana. qabel jien pa' rapporter ma' sibx li dan u għaqli għaliex aħna kien nitkellmu dwar kwistjonijiet tat-taxxa għandek is-sena ta' tħul, għandek is-sena fejn l-dikjerazzjoni ta' taxxa ssir, u għandek il-ħlas li jsir bat minn proċeduri ta' wara, man bat tlesin mux bizziet ċans. Speċjalment jekk aħna nitkellmu dwar forma ta' taxxa ġdida, ma kunix bizziet informazzjoni biex nkunna nsaw nipprovdu bażi tajba għal evalwazzjoni fil-Komissjoni tista' tagħmel evalwazzjoni, evaluazzjoni, komissjoni sa tina rapport, iżda ma naħsibx li dan ħajkun utli bis f'termini ta' politika, ġifieri nittama li membri kun jistgħu forsi jikkonsidrawha din u forsi jistgħu iżommu ma' din tal-ħames snin li tiġi proposta proposti dan ifisser illi aħna nkunu nistgħu nevalwaw l-influenza ta' fatturi esterni li ma nistgħux nagħmlu jekk aħna nkun qegħdin bażaw ruħna fuq sena waħda biss. Jekk aħna għandna saqat ta' snin fejn aħna nistgħu nwettqu dan it-tip ta' tqabbila sa nistgħu naraw pereċċju l-effett tal-tkabbir ekonomiku u fatturi oħrajn. Għalhekk għandna bżonn dawl ħames snin. It-tieni ħaġa rigward il-kontenut tar-review clause Kulħadd irrid iżid xi ħaġa jiena wkoll ħadd hawnhekk għaliex jiena wkoll żitt erba' affarijiet għal lista tal li rridu nittrattaw fir revizjoni u evalwazzjoni jekk jiena nqis l-idea ta' kulħadd Mela ħana nispiċaw f-situazzjoni fejn għandek kaxar jew 13 il-qasam differenti li tiġi uh, trattat u ma nistibx li dan wasal għal-rapport għajab ħafna l-lura irrid nitħadet mal-kollegi biex nipprova nikseb kompromess dan ir rikward Fl-aħħar, ċer, il-kwistjoni tal-atti delegati għatta kollegi li għeddin jisuġerixu li l-artikli li jitrattaw l-att delegati għandu jitfa il-Parlament fuq il-livell ugwali mal-Konsil. il level intas mal-Konsil. Dan jider attrajenti, iżda għanna ftejim ġaġu, ġifiri fil-kim mal-sekretarjat irrit nara ħarsa dan il-ftejim, u nara l-emendi u maskon dan il-ftejim. Iżda inħas, nibza, wis nibza li dan mux il-kas u musan kunu nistaw naċċettaw dawn emendi. Allura dawn kienu l-iktar punti importanti t-speċini tal-li tawal twis, eh, tamma li ma konċ teknika wisq fil-kumment tiema u għas suċċet tekniku fermu jekk aħna ħandibattuh mela bil-fors li konna nitlu fl-irqaqat tekniċi u eh, grazzi tassew nkun kuntent ħafna biex nisma' reazzjonijiet mill-kollegi jew spjegazzjoni tista' jkollhom turlamenti grazzi. Thank you for that. Uh, grazzi ta' din evalwazzjoni komprensiva tal-emendi. Eh, Fattu għalli mtax fallinna wisħin għad-dispozizjoni ta' ġifiri nitlob il-kalima li jżommu fil-qosor. Naddu mar shadows Fissem l Eliza fissem liem. Iva, zan nitkellem fissem eh, li jok, ah, dan kellu jitlaq, kellu jimur Parigi. Grazie tassew L-ewwel punt għandu x'jaqsam dwar jekk dan kienx obtinju kompatibbli. Nixtieq ngħid eh, nerġa' tani dak li qed darba l-oħra. Kollegi tagħna kollha jridu jkunu jafu x'inhuma r-riski li hemm fl iddaħħal din is-sistema alternattiva li tista' tnaqqas il-dħul tat-taxxa ċertu stat membri għax dawk il-pajjiżi li ħabbenefikaw minna huma dawk illi jridu jiffirmaw. Il-Kummissjoni għalqet għajnejja għal eh, fatt li nistgħu nistabilixxu sistema alternattiva li hija mhix ta' bil-fors fuq il-finanzi pubbliċi U ma jisitx, mux jisir fat forsi li aħna għedin minn din l-ar krizi li l-Europa trata u jekk ikonna alternativa għal CCCTB din tkun dan ikun zbal kbir. Għalek jaħasra li xi kollegi mill-IPP u l-Aldi li jina nafu mish kontra eh, sistema ta' bil-fors u ma' lesti li ma jipaċċipawx fid-dibattitu dwar dan li għandu xikun ta' bil-fors jew le u li għansi preferu ħallu fidejn il-valwazzjoni. Signora Rula għalet li kienet favur sistema ta' bil-fors, iżda forsi taħt kooperazzjoni msaħħa. U ħajkun diffiċli ħafna li konna unanimità fil-Konsil dan ir-rigward. Ħafna sati membri diġa semmew it-ħassib taħom dwar dan. Iżda bħal Parlament Ewropew aħna rridu nkunu ambizjużi minn ħatana, aħna ma nistawx eh, eh, nbassru dak li ser isir fil-Kunsil biss. Jeska mill-PP rigward li naqbdu nqaċtu l-parti ta' konsolidazzjoni ta' CCTB u nitkellmu biż dwar armonizzazzjoni tal-bażi tat-taxxa naħseb li dan huwa eh, suġġeriment estrem iżda aħjar milli jkollna leġiżlazzjoni għal kart fejn kort jagħmel li jrid għax inkella dan ħadd tagħmel ħsara lill finanzi tal-istati membri. Din armonizzazzjoni tal-bażi tat-taxxa tkun obbligatorja però. li mhux qed titlob li jsun sunjura fuq Keska rigward il- eh, sem li ser jenata u l-formula ta' kif jitqassam. Aħna smajna illi tħul għandu jitnaqqas, l-importanza ta' tħul għandu jitnaqqas u naraw, għanna naraw li formula tkun importanta bizzejt biex li kun ma jahrabx mit-taxxa u eh, li kun hemm spinta li tingħata l-impiegi. Iżda il-formula li ħanna nazlu li ser jintażel irid jiġi revedutu jekk jista' jkun hemm bżonn modifikat. Jiena naqbel ma dawk il-kollegi illi qegħdin jitolbu li din ir-reviżjoni seħ wara tliet snin u mhux ħames snin. Fl-aħħar, fuq rata ta' taxxa tal-kumpaniji. Is-CCCTB ħajkun biss passi li qoddim jekk għandek livell minimu ta' tassazzjoni fl-Unjoni li jipermettina li ma jkunx hemm eh, tfixkil fil-mod kif il-mod kif, dan jiġi allokat. U jina naf nara li ħodar per emendi fuq kif eh, nistgħu nistabilixxu limitu massimu. U aħna kol smajna Sir Lambert eh, eh, li għandu il-proposta tiegħu għandu xaqsam ma' livell ta' 5%. Jiena ma rridx nara livell minimu. Ma rridu naraw li ma jkunx qed tnaqqis fil-livelli ta' tassazzjoni għal kumpaniji fl-Unjoni Ewropea ma li rapporter se tiħu nota tal-proposti tagħna u se niddiskutuh dan flaqa oħra dik hija pożizzjoni ta' sur Lem fis-semi soċjalisti. Grazzi Silvi. Grazie Edward. Grazzi kulħadd sensom fil-qosor għaliex Marjen għamlet bieċa xol jibba fem għin ħafna emendi li kalla titratta. U jena ser niprofa nżom fil-qosor kemm jista' jkollu sa fl-emendi tiegħi nixtieq ngħid uh, kelmtejn. Għannet irridu niftakru li dan wassal għal ċertu riflessjonijiet importanti. U kull sat membru jtidaċedi xie jritu ma jrid jagħmel. Naħseb li din hija kustjoni tas-suq intern. Rridja li jkun organizzazzjoni differenti fuq sma differenti tal-Unjoni mhix ħaġa li nixtieq nara. Eh, nixtieq nara eh, li nimxu l-qoddim dan il-qasam dan u qasam fej kumpaniji gbar li għamlu kommerċ għafta stati membri eh, se jkollhom sistema klar sempliċi l unjoni Ewropea tista' jisaw jarawha minn barra bħala żona waħda. Jekk da ma sawx niksbuh mela rridu naraw minn fejn huma l-problemi. Jiena nessa li mm, li kull idea tu suġġerimenti fil-rigward tal-formula, iżda naħseb li tikonna sistema li tkun sempliċi kemm jista' jkun. Jiena naqra mħazba dwar meta nibdew nbidlu l-limiti massimi bejn il-kumpaniji, kumpaniji barra, kumpaniji ġewwa u dan affarijiet ikkomplikaw l-ħajja u diġa hija komplikata biżejjed. Nixbidlek l-attenzjoni għal fatt illi f'temiet internazzjonali li qed jiġu negozjati eh, diġa kienet jitkellmu dwar Europlus Eh, l-idea li u proċ iktar koerenti f'kussinijiet fiskali u irridu naċċertaw il istati membri ma jkollhomx pożizzjonijiet diverġenti. Xingrazzja darba ħra tal li nidu dan kollu, tax-xogħol li għamlet Marjan qed nistenna biex naħdmu flimkien biex nħolqu l-aħjar kompromess possibbli ma nsibx din ħaġa li daħarsu f'termini ta' ideoloġija. Dan mis tabu għal żmien twil u m'għandux ikun tabu. Għandna dmir lejn iċ-ċittadini tagħna biex dan nkopli naħdmu fuq u nagħmlu progress fuq. Ma sarx naqbdu nidu għana bitċa xoħli b'sawis, għadma ma sawis, ma nqatma ħanimxu l-qoddim fuqa ikont irid jagħmel il-parti tiegħu u b'dan mod ikun saw nadur x'amkien. Grazzi Ivo Strajček. Grazzi ċer. Naf li l ħina qed jafas. Se nipprova nsof il-qasar kem jista' jkun. Grazzi signora Tissen tal-spiegazzjoni komprensiva tagħha tal-arfin eh, kbir fuq il-proposta tagħha. Nixtieq nisħaq fuq żewġ punti. Għada minnhom hija għalija red line għal din il-proposta u tini waħda hija li ikonna biss opinjoni. Mela, l-ewwel waħda hija għażla jew mandatorja. Jiena kontent illi s-Sinjura Tisten qed qis bis-serjetà proposta tagħna ta' CCCTV għandha tkun proposta mhix li hija mhix obbligatorja. Linja linja ħamra għalina din il-proposta u jiena ħaġa oħra li jiena wet illi nispjega huwa il-periodu ta' valwazzjoni kemm għandu jkun twil. Jiena nifhem illi periodu ta' ħames snin huwa tajjeb. Grazzi. Filippa. Grazzi Marianne tal approċ sistematiku komprensiv, jina sempliciment ser indur naqra mill-punti importanti li semmejt. L-ewwel net bħala l resource tal-Unjoni Ewropea din jista' jbis isseħħiek is-27 stat membru jagħmlu ġifieri din hija perspettiva aktar fuq żmien twil li naraw l-affarijiet kif huma. Imma m'għandniex naqtaw qalbna fuq għadi, speċjalment ħarsu lejn il-perspettivi finanzjarji tal-Unjoni għal-mendek il-Horizon 2020 jew l-program Affas Sardi, e, fejn hemm ħafna benefiċċju e, e, li benefiċċji li jieħdu jista' jkun li dan il-kompromess jista' jista' kontribuċi direttament għal budget tal-Unjoni. Jista' jekk dan huwa linja din hija linja ħamra, le mhix linja ħamra, imma din għandha tkun id-direzzjoni li aħna għandna nimmiraw leha għaliex naħseb illi għandha tkun sistema ġdida ta' sena 2020 meta titkellmu dwar rati ta' taxxi Jina Jiena nixtieq ngħid li forsi hija kwistjoni ta' bażi legali iżda il-VAT huwa animal differenti hawnhekk, ma dan il-menu għandna diġà qiegħed hemmhekk għall-VAT. Imma inti meta inti mbagħad staqsejt x'inhu l-opportunità politiku illi ngħaddu għal rati minimi tat-taxxa, nista' ngħid huwa minħabba li l-istati membri huma tant f'għawċ kbir ekonomiku finanzjarju li jridu namlu nistaw biex naraw li dak li għandu jitħallas jitħallas fl-aħjar mod u li jirgħaznu kompetizzjoni inġusta bejn istati membri u dan il-mod jina nemmen illi raġuni eh, raġuni tajba ħafna fuq li xaħna għanna naġlu nħaffu fuq din il kussjoni Jien ma nisnax nifhem il-punt li jkollna din is-sistema mhux obbligatorja, ġifieri ħajkonna reġim sistema oħra, għax joxrin sistema, li ħat intazel biss jekk xi wħud jaraw bħala iktar eh, trajenti finanzjarjament, ma sibx dan l spirtu ta' dan il-CCCTB jina li din assolutament mandiġ tkun kustjoni dwar jekk għandix tkun ta' bil-forsi jew le. E, ma li kullħat inġelu li kullħat jagħmilha din, speċjalment strutturi żgħar semmi un bat minna uftis tin oħra taċidu li morru l għura fuq kilimna u veru li spejja ta' transizjoni jista' jkunu enormi, naqbel. U għalhekk jina għed, mela ejja nibdew b'sistema mandat għal kbar biss u dan jistgħu niddefinixxuh b'mod mod eh, ġust. U mbagħad wara wara ċertu ammont ta' żmien eh, jina unnek nifhem x'qaddet li qed tgħid li għandna bżonn iktar żmien biex naraw eżattament kif taħdem din il-biċċa qabel minn reviżjoni. Ma inti kien taċċetta li għalmen huwa xi wħud minn nies mill-aġenziji u entitajiet din tista' issir ta' bil-fors għalihom, mela nista' naċċetta li ta' ħames snin, ma jekk inti tgħid ħanamluha mhux applikatorju, ħannu xorta ħandu b'ħames snin biex nagħmlu reviżjoni, ħala mela mhux se mhux se eh, solvi dawn il-kwistjonijiet li għandna. Jinna ma sax tifhem xorta l-punt illi l beħ mhux relevanti sekk u biss wieħed mill-fatturi ma huwa fatturi importanti. Ġifiri, eh, il-proposta tal-Kummissjoni jagħmel sens hawnhekk. Ġifieri nħedġiċkom illi jkunu koraġġużi f'dan ir-rigward. Issa fuq l-aspett obbligatorju għalmenu fuq min ħajħusem eh, il-bija nisa niddiskutu, imma ma nistawx naraw il-punti li kollok sistema illi ħatkun vinkolanti għal ħadd. Għax ħadd ma ħajjuża kważi. U l-20 ta' miljuni ta' euro illi qegħdin jintefqu kull sena bej kooperazzjoniet kbar biex joqogħdu jippruvaw jibilanċaw sistemi finanzjarji differenti u jazlu. Eh, mela nasab illi ispiża li adottaw is-sistema l-ġdida ħatkun ħafna irħas għalihom fl-ħar mill-aħħar, imma ovvjament ba idħul fiskal jkun ara differenti. Grazzi. Fine. Um, I think. Grazzi ħafna. Naħseb għandna madwar 10 minuti oħra, allura nitlob il kelma biex jitkellmu fil-qosor ħafna. L-ewwel net għandna sinjura Dek, jekk jogħġbok. Sur Dek, grazzi. Sur President fil-qosor ħafna. Nasal minn bosta aspetti attraenti ħafna minn bosta vantaġġi, iżda hemm riserva serja ħafna li nixtieq niġbed l-attenzjoni għalija u dan huwa l-mekkaniżmu tal-proporzjonalità. Rapporter li għandu rispett qawwi hawnhekk f'dan il-kumitat indirizzat il-kwistjoni nifisa. Il-fatwa l mizura tal proporzjonalità jista' kulla effett li toħloq ehm, sistema ta' trasferimenti fiskali għaliex eh, per eżempju stat bi servizzi eh, b'ekonomija bazat fuq servizzi tara ta' stazzjoni li ħata intom semmejtu tlet eh, punti li huma l-bejħ per eżempju fost oħrajn. Iżda palma għal ġarti dan hija xi ħaġa ta' vantaġġ għal pajjiżi kbar għalhekk sur kullan m'għandux problemi bekk u din bħala idea jew ideal Ewropew din trid tiġi aċċettata minħabba bħaċaħat ieħor għal ma tistax ikollok kejk Ewropew fl-Eġittu Iżda f'pajjiżi oħra bħal Flanders, per eżempju, hemm ħafna kumpaniji tal-familji li jesportaw ħafna mill-prodotti tagħhom u l-Olanda, per eżempju, hemm bosta ehm, kumpaniji multinazzjonali li jesportaw grazzi għal Notterdam u hemmhekk il-kwistjonijiet jidru b'mod differenti kompletament u huwa importanti ħafna għalina biex naraw x'se jkun l-impatt ta' dan kollu il għaliex ehm, nistgħu nagħmlu dan iżda mhux għaskapitu ta' dan l-ideal Ewropew. Iridu npoġġu saqajna mal-art. Ma nasibx li din se tkun xi ħaġa tajba jekk din se toħloq eh, sistema ta' trasferimenti ta' taxxa li hija sproporzjonata. Din hija xi ħaġa li ma nistax niġġustifikawha viżavi ċittadini tagħna. Fl-aħħar nit nixtieq nistaqsi l rapporter eh, li hemm numru ta' yellow cards li tresqu mill-Parlamenti Nazzjonali brabta ma' din il-proposta u nixtieq ngħid nistaqsi anzi x'inhi l-opinjoni tar-rapporter għaliex jidher li Din hija kwistjoni politika importanti ħafna f'bosta pajjiżi. Naħseb li tkun ħafna ħjar jekk din il-proposta eh, issir opzjonali u mhux tabli force. Grazzi. Grazzi. Oli Schmidt jekk jogħġbok. Grazzi ħafna sur President. Isna qed nisparaw f'saqajna hawnhekk, missu Repping hawnhekk. Jiena naħseb li din hija kwistjoni sensittiva ħafna. Naħseb illi r-rapporter għandu opinjoni bilanċjata ħafna naqbel ma' shadow reporter eh, lan iżda forsi rridu nieħdu l-ewwel pass qabel ma nieħdu il-passi l-oħra. U għalkemm nifhem uħut mill-kollegi tagħna illi għandhom xi pożizzjoni speċifika, il-pozizjoni tar rapporter hija waħda li nistgħu nimxu biha fl-aħħar mill-aħħar. Jina rapporter eh, fil limkom eh, li eh, fil-fat batna l-opinjoni l dan l komitat U għawnek għanna numru ta' punti. Jina nappoġġa l ewwel punt tijaj, jina nappoġġa li din tkun ta' opting ġifir ta' għazla, naħseb li dinja xaġa importanti ħafna. Issa, punt li jmiss, il-proporzjonalità tal-bazi konsolidata tat taxxa U jina naqbel miegħek fil-fatt. kompani oħra u koll sur Ludwig eh, minn Svezja, kollega tiegħi, eh, għandu emenda marbuta propri ma' dan il-punt jekk tneħħi il-bejħ, per eżempju, se jkun hemm riżultat kompletament differenti hawnhekk. Għaliex dak il-każ jiena nixtieq nisma' l-pożizzjoni tal-Kummissjoni għaliex bħalma nafu din hija kwistjoni sensittiva ħafna għaliex ir-riżultat ta' dan għall-pajjiżi u għall-Ministri tal-Finanzi huwa kbir. Allura kif tista' tispjega għalfejn din is-sistema U jek taħsibx li din is-sistema hija ġusta l pajjiżi żgħar, għaliex nafu l assessjar tal-impatt jgħid li l-pajjiżi żgħar eh, se jkunu immultati biex nsejħu lajk eh, mill-proposta tal-Kummissjoni. Allura din hija l-pożizzjoni jew il-kummenti fil-qosor tiegħi. Grazzi. Grazzi. Eliza, xtaqt titkellem inti? Eh, fismek stess. Iva. Iva xtaqt ngħid dawn il-punti Palma diġa smajna mnuħut mill-kollegi tagħna, dan huwa moment sensittiv ħafna. U jina nifem, meta rapporter Marjan Tissen jgħid illi bħalissa għandna nagħtu l-priorità għall-armonizzazzjoni tal-bażi tat-taxxa għaliex maħniex f'pożizzjoni fejn nistgħu nimxu l-iktar il qudiem Iżda jekk qed tarmonizza l-bażi tat-taxxa f'ambjent ta' kompetizzjoni ta' taxxa fl-Unjoni Ewropea bejn il-pajjiżi stess. U jkollok sistema volontarja eh, fejn din tkun ta' għażla. Għanna idea ċara ta' x'se jkunu l-konsegwenzi ta' dan, se jkun l-impatt fuq it-tħul, fuq it-tax revenue tal-istati membri. Jina nista' ngħidilkom fil-pajjiż tiegħi tlet l-akbar kumpaniji kbar diġa ċaqalqu il- anzi 19 minn 20 kumpanija kbar, kumpaniji kbar diġa ċaqalqu għall-Olanda minħabba kwistjonijiet ta' taxxa. U għalek bazzikament qed jaraw iħarsu jfittxu tax breaks. Nistgħu nimxu l-qudiem fuq kwistjoni tant sensittiva mingħajr assessjar tal-impatt adegwat biex naraw l-effett ta' dawn il-passi fuq l-istati membri u fuq negozji fl-istati membri. Bħalissa jina nemmen li hija kwistjoni kritika ħafna u jina favur li narmonizzaw il-bazi ta' taxxa. Issa, iżda jekk se jkonna sistema opt-in najr lebda koordinazzjoni fiskali, għandi tħassib kbir tiegħi dwar l-konsegwenzi li dan jista' jwasal għal-jom. Jina nixtieq li l-Kummissjoni tgħidilna Dwar il-konsegwenzi, nixtieq li jkun hemm assessjar tal-impatt minnaħat tal-Kummissjoni sabiex ikunu nistgħu nieħdu deċiżjoni politika eh, ġusta. Ma naħsibx li aħna f'pożizzjoni li nieħdu din deċiżjoni bħalissa. Grazzi. Naddu għal kellim li Grazzi, jina nixtieq nagħmel ftit kummenti fis-sem Thomas Handel li huwa xedo reporter fuq dan il-punt iżda ma ma setax jitkellem eh, hawnhekk ma nallum. Nishtiq ringrazzja l-Marjan la li xtatna kummenti introduttori tajbin ħafna fuq dawn l-emendi illi ġew imresqa ma semmitx l-emmendi tiegħi, iżda nixtieq insemmi l-punt dwar tal-armonizzazzjoni tal-taxxa bażika eh, u dan huwa kumment li ġa tressaq minn numru ta' kelliem oħra. Huwa importanti li jekk iridu nevitaw it-tax dumping u l-evażjoni tat-taxxa fl-Unjoni Ewropea fl-intir tagħha, naħseb li huwa neċessarju rridu nikkonsidraw dan il-punt. Naqbel mal-kollegi li tina kwistjoni diffiċli ħafna rridu irridu nindirizzaw il-kwistjoni b'mod jew ieħor. rridu naraw kif nistgħu nimxu l-qudiem. Għaliex naħseb li għandna nieħdu pożizzjoni tajba u waħda fuq dan il-punt. Iżda fl-opinjoni tagħna naħseb li din għandha tkun sistema vinkolanti. Naħseb hija ħaġa ħażina li jkollna sistema opt-in fuq dan il-punt Iżda naħsbu li huwa importanti ħafna li dan isir b'mod effettiv, ġifiri, li ma nistawx nevitaw eh, jew eh, id-dur ma, ma, ma dal-punt, ma dal-proposta. U rridu namlu dak kollu li nistaw sabiex nassiguraw li dan l-wakas. Ma kwestjoni oħra li Marjan semmiet ukoll. Fuq id-definizzjonijiet, id-definizzjonijiet ta' min impjega. Naħseb rridu niċċaraw dan il-punt. Huwa diffiċli, aħna nifmu għadin, ma naseb li hemm madwar 20 definizzjoni differenti minnu l-impjegat u minn mhuwiex. Xi kultant għandek nies eh, li huma freelancers jew jaħdmu xogħol ieħor u naħseb dan huwa punti komplikati ħafna. Iżda madana kollu ma naħsibx li huwa impossibbli illi kollok definizzjoni komuni. Il-Eurostat għanda definizzjoni ta' minu impiegatu minn mhuwiex. Allora, il-proposta tagħna l-emenda tagħna hija bażikament eh, li nużaw dik id-definizzjoni mill-Eurostat. Aħna nħossu li din għallin se tkun bażi tajba għad-dibattitu. Grazzi ħafna, għafsa. Grazzi. Eh, Grazzi. Tony, minnaħat tal-Komissjoni, wow, Iva. Jekk joġbok, Tony, fil-qosor. Grazzi ħafna, Sur President. Fil-qosor, u koll. Jina naħseb li rapporter ta'kom ta' rendi kont fil-qosor tal-punti li huma li ħafna naħseb minn il-perspettiva tal-Kummissjoni aħna naqblu li numru ta' setturi jew prinċipi eh, li intom ressatu jew suġġerejtu ċerta emendi fihom sa uħut li kienu favur oħrajn kontra l- dak il-minimum tax rates, per eżempju, jek dan konsolidat jew mhuwiex konsolidat, per eżempju, dawn huma kwistjonijiet ewlenin eh, fuq prinċipju. U naħseb aħna, grazzi għal proposta u mill-memorandum ta' spiegazzjoni tagħna nemnu li aħna rrid ikonna minimum tax rate u rapporter semma wkoll id-diffikultajiet eh, tal-bażi legali hija kwistjoni waħda minnhom ukoll u kol fuq il-kwistjoni tal eh, jekk din għandix tkun opzjonali u mandatorja naħseb li punti li ħarġu minn u suġġerimenti kienu li uħut minn komet tejdu bħalissa li din għanda tkun mandatorja għal grupp biss eh, u mux mandatorja għal kumpaniji zar per eżempju. Ma tkun mandatorja għal kumpaniji gbar. Istax l-aspetti minnaħat tal-Komissjoni hija aħna rajna kif nistgħu nirrestrinġu Eh, dan għal grupp ta' kumpaniji, dan maħna ma rridux li din tkun mandatorja għal kulħadd eh, għal kumpaniji kbar mod partikolari. Iżda nħossu li din hija problematika ħafna biex din tkun mandatorja fuq numru ta' Eh, kumpaniji speċifiċi li għaliex imbagħad tidħol fil-komplessità ta' min eh, għal min din tapplika min ma tapplikax u eh, min jiċċaqlaq minn kategorija l-oħra eċetera. Jekk tgħid li din hija mandatorja għal kumpanija kbira tista' tkun qed toħloq diżinċentiv jew inċentiv għal kumpanija biex żgħira biex tikber. Allura qed konsiderazzjoni daw il-fatturi wkoll. Dak li ddeċidiet il-Kummissjoni li konna sistema ta' għażla ehm, li hija l-aktar waħda adegwata. Kien hemm numru ta' parlamenti kummentaw fuq is-sussidjarità. Ovvjament hemm is-sistema mandatorja eh, li kieku dak kien il-każ il-parlamenti ħarsu ehm, baktar ehm, eh, mistoqsijiet lejn dawn il-punti. Xi ħaġa oħra li semmit mir-rapporter kienet aktar uh, koordinazzjoni eh, sabiex ikun hemm grupp żgħar ta' pajjiżi li se jkunu eh, marbuta ma' dan. Naħseb li dinja kwistjoni legali eh, il-kooperazzjoni imsaħħajja xi ħaġa li aħjar nżommuha bħala l-aħħar għażla li ma nħallux biss għal grupp ta' stati membri din tiġi minnaħa ta' stati membri jekk dawn jikkonsidraw il proposta il-Parlament ovvjament għandu dritt li japprova jew ma japprovax dan il-punt. Dan huwa l-għażla din hija l-għażla tagħkom. Mbagħad hemm numru ta' emendi tekniċi dettaljati ħafna m'għandniex eh, l-ħin biex eh, nagħtu daqqatajn lehom. Iżda inti eh, jekk ir rapporteri xtiq jitkellem mana jew mas-servizzi tal-Kummissjoni aħna dejjem disponibbli biex nitkellmu dwar il-punti tagħkom biex nispjegaw għalfejn qed nagħmlu ċertu affarijiet u għalfejn irridu jew ma rridux nagħmlu ċertu affarijiet. Il-bqija naħseb li minnaħ tal-Kummissjoni ħna mm, kontenti li hemm ħafna interess dan il-punt u li wasalna f'dan il-punt ukoll fejn hemm biex nsejħulu l konsens ġenerali u li ħriġtu b'numru ta' emendi li intom tridu taraw. Allura, grazzi ħafna sur President ta' kollox. Grazzi. Grazzi, jekk joġbok fil-qosor. Grazzi ħafna sur President. Sur President nixtieq nirringrazzja l kollegi kollha tiegħi u l-rappreżentant tal-Kummissjoni wkoll. għandi tlet punti li ġew indirizzati lejja. Sorepik, staqsa dwar il-yellow cards li eh, tresqu minn numru ta' parlamenti nazzjonali. Kien hemm 13 yellow cards minn parlamenti jew assemblej f'disa stati membri differenti. Da mhumiex bizzejed biex eh, neħu l-kwistjoni ta' sussidjarità u nistaqsu l-Kummissjoni biex eh, tirrevedi dawn il-punti. Eh, li xiek tħares lejn l-aspett ta' sussidjarità ta' dan il-punt, u se nitkellem ma' Sur Epik personalment, jina ħares lejn dal-punt birreqa u l-każijiet jina avukat u meta ħares lejn dal-punt ħares ukoll lejn l-artikli differenti e, u kelli avukati oħra li wkoll u daqqa ta' lejn il-jurisprudence U naħseb il kummissjoni għandha approċ ġust din hija xi ħaġa li aħna nistgħu naħdmu fuqha. is sussidjarità eh, tirrikjedi azzjoni Ewropea li għandha tkun proporzjonali però. U għalhekk eh, minn hemm diskussjoni tista' tibda u naraw kemm nistgħu mmorru l-bozz eh, bil-bażi tat-taxxa u r-rati Ma naħseb li l-burokratiċi tiħdu bis-serjetà hawnhekk indirizzajna kwistjonijiet b'mod ġust u naħseb nistgħu nkomplu għaddejn bix-xogħol tagħna għandna argumenti tajbin sabiex eh, nindirizzaw il-rizervi li tresqu minnaħat tal-Parlamenti Nazzjonali. Mbagħad eh, kien hemm mistoqsija dwar li tħul eh, li se jidħol hawnhekk. Jekk hemmx il-bżonn ta' minimum rates għaliex kieku il-tħul tal-Istati Membri ikun perikolat b'xi mod. Naħseb illi kien hemm eh, bosta nies li raw dan propju bil-kontra li huma ikollhom aktar kontroll anzi għaliex il-taxxa korporattiva tħul minn dak huwa sors importanti ta' tħul u rridu jżommu dak dik il-libertà jekk tħares il-kompetenza u s-sussidjarità u din bħala risposta għal dak li għal surrepik għandek argument legali għal eh, del proposta tal-pagamenti tat-taxxa. Għaliex din hija xi ħaġa li l-istati membri ma jistgħux jiksbu eh, riżultati waħedhom, irid ikun hemm xi tip ta' armonizzazzjoni tal-bażi tat-taxxa. U bla dubju ta' xej, aħna se jkollna l-kompetizzjoni bejn l-istati membri, iżda l-mistoqsija hi jekk eh, din hija kompetizzjoni li se tagħmel sara jew le, jekk hija kompetizzjoni li se tagħmel sara suq intern, L-argument tagħna nkunu nistgħu ngħidu li din hija problema ta' suq internu nkunu rridu nindirizzaw il-kwistjoni b'mod differenti. Iżda naħseb li m'hemmx għalfejn ta' sekk dettal naraw eh, kif se jimxu l-affarijiet il qudiem U bat fl ħarnet il-mistoqsija dwar eh, l-kwistjoni tal-impjegati, eċetera. Naf li hemm problemi eh, fid-definizzjonijiet u din hija xi kultant toħloq xi tip ta' problemi f'erjas ċerta limiti. Iżda din hija xi ħaġa li rridu nindirizzawha f'leġiżlazzjoni soċjali. Hawnhekk qed nitkellmu dwar taxxa korporattiva. Aħna mhux ħansolvu hawnhekk eh, kwistjoni dwar hu jew min mhuwiex impjegat. Din hija xi ħaġa li rridu nindirizzawha taħt leġiżlazzjoni soċjali u din mhix xi ħaġa li nistgħu nirrindirizzaw f'dan ir-rapport. Apparti fekk eh, nirringrazzja l kulħadd eh, sur President u rridu naraw mas-segretarjat kif nistgħu noħolqu laqa eh, ma' xedow rapporters għaliex forsi nistgħu naraw dal-punti faktar dettal. Grazzi. Grazzi, il-votazzjoni tal-ikon hija fis-sita ta' frar u l-plenarja hija fit-tieni parti ta' Marzu. Issa għandna għaddu għal punt li jmiss manna madwar 36 minuta. U nissuġġerixxi li daw żewġ punti niddiskutuhom flimkien, ovvjament ir-rapporter eh, se jagħmlu il-kummenti tagħhom waħedhom. Wieħed qed nitkellmu dwar it-tisħiħ ta' sorveljanza ekonomika u budġetarji tal-Istati membri li jesperjaw jew ikunu medda b'diffikultajiet gravi fir-rigward tal-istabilità finanzjarja tagħhom fiż-żona euro. Dan huwa l-ewwel punt. U s-sitt punt eh, li, li fada l-aħħar punt hija dispożizzjonijiet komuni għal monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-abbozzi tal-pjanijiet budġetarji u l-iżgurar tal-korrezzjoni tad deficit eċċessiv tal-istat membri, stati membri fiż-żona euro. Allura issa ngħaddu għal preżentazzjonijiet fil-qosor, grazzi. Grazzi, President, ser fil-qosor mod partikolari għaliex fis sittan unof sem laqa għal koordinaturi tal-afet fuq la bozz ta' trattat. Palma għet inti dan it-test ġi wara l-adozzjoni tal-pakket ta' sitt miżuri six-pack mill-Parlament settembru tal-2011 kien hemm żewġ regolamentazzjonijiet li ġa ppreżentati mill-Kummissjoni fit-23 ta' Novembru tal-2011 dan kien jitretta la bozz tal-budget u kol tratta deficit eċessi fi żona euro li għandu jiġi prezentat mis sinjura Ferreira u um, ser jitratta pajjiżi li qegħdin jiġu medda minħabba l-istabilità li hemm fi żona euro. Jiena għal ġejt eh, maħtur rapporter għal dan is-suġġett eh, dwar id-dejn sovran u naraw li hemm xi stati membri li qegħdin jispruvaw jisibu assistenza finanzjera barra miżon euro mod partikolari uh, li e, e SF u li e SM u kif ukoll istituzzjonijiet oħrajn eh, internazzjonali bħal pereżempju l-IMF. Sitt stati membri tal-Unjoni Ewropea qegħdin jiffaċċjaw problemi ta' pagamenti u kellhom jagħmlu rikors għal wieħed minn dawn l-organizzazzjonijiet wieħed minn dawn tlieta minn fost dawt li ta' minnhom jinsabu barra miż Nitkellmu dwar l-Ungerija, Rumanija u l-Latvija. Iżda ma hemm l-ebda tensjonijiet kbar internazzjonali li ġejjin mid-diffikultajiet waġitarji dawn pajjiżi. Tliet pajjiżi l-oħrajn huma l-Greċja, Portugal u l-Irlanda, dawn huma membri taż-żona euro. U Is-sitwazzjoni finanzjarji tagħhom waslet għal tensjoni mhux ħażin b'mod internazzjonali. il-membri ta' zona euro li għandhom problemi ta' dejn sovran għandhom jiġu montrati kif suppost u birreqqa minħabba problemi ta' zona euro li dawn il-problemi huma parti ewlenija tal-proposta. Għaldastant hemm eh, qed narbtu fuq il-kapaċità tal-Kummissjoni li eh, għana ma nix wisħin u għalla santin fil qosir ħafna l-ispiegazzjonijiet tiegħi. Jiena nappoġġa il-prinċipju li din ir-regolamentazzjoni hija bbażata fuqha għaliex Unjoni Monetarja tfisser li problemi f'stat membru wieħed jistgħu jkollu effetti fuq stati membri oħrajn iżda dak li għandna niddiskutu huma il-modalitajiet li għandhom jiġu intużati biex ikun hemm implementazzjoni u wkoll fir-rigward ta' deċiżjonijiet ta' kif ser intawlu iktar dan il-monitoraġġ Um, miżjud diskussjonijiet li jimbdew dwar it-trattat internazzjonali ser jiġu miżjuda ma' trattat preżenti u fil-fatt dan għandu ċertu ambigwità fir-rigward tal-ambitu. U din hija xi ħaġa li qiegħda taffetwa diskussjonijiet fuq dawn iż-żewġ regolamentazzjonijiet. Iżda aħna nistgħu in um, Insaħħu diskussjonijiet tagħna. Għandna l-pakket ta' sitt miduri dawn ir-regolamentazzjonijiet it-trattat il-ġdid li qed jiġi preparat u dan b'mod ġenerali dan jorbot mal-amministrazzjoni l-maniġjar taż-żona ewro. Dawn qegħdin joffru eh, għodda komuni għaż-żona ewro. Il-fatt u li din miex Unjoni Monetarja ideali iżda dawn il-għodda ser jagħmluha iktar solida u iktar koerenti. Irridu nieħdu konsiderazzjoni dwar x'inhu propost fil-abbozz ta' trattat li qed jiġi diskuss f'dan l-abbozz ta' regolamentazzjonijiet. Għanna bżonn naraw ċertu opinjonijiet divergenti irrisolvuti. Jekk għandna rridu nkunu kritiċi nistgħu ngħidu li trattat bħalissa qed jiġi ippreparat iżda mu xejn ħlief pakket ta' sitt miduri mm, mingħajr il-Kummissjoni u l-Parlament. U għaldaqstant allura ejja ma nagħmlux l-oppost, ejja nassiguraw li kod hemm koordinazzjoni kif suppost bejn rapporters u l-membri ta' dan il-Parlament u elementi oħrajn f'dawn it-trattati f'dawn iż-żewġ regolamentazzjonijiet. Ma rridx inkun wis kontroversjali hawnhekk. L-abbozz eh, ta' trattat li bħalissa qed jiġi diskuss jider li u għatib ta' setta regoli differenti li jistabilixxi għat jisu ta' shareholders għaż-żona euro biex bekk dawn ikunu jistaw jiddeċidu fuq azzjoni komuni. Jina naħseb li il-Parlament jista jkun kostruttiv u innovattiv xogħlu u għal daqstant jassigura li dawn iż-żewġ regolamentazzjonijiet huma zidiet eh, xirqa six-pack għal paketta ta' sitt miżuri u għanda stent jassikura li it-trattat li qed jiġi ippreparat mhux ser jagħmel ħsara lil koeżjoni ta' żona euro. Grazzi, Eliza, inti rapporter u xidaw rapporter għal dan u minħabba li inti għatad mod parallel jekk joġbok tista' tippreżenta skambju ta' opinjonijiet fuq punt numru 6 biex bekk iż-żewġ rapporti jiġu ippreżentati u mbagħad jekk ikollna biżejjed ħin nadduh li shadow rapporters. Grazzi ħafna. Jiena smajt il-preżentazzjoni ta' Sur Gozes u jiena naħseb li huwa ġa semma wieħed mill-punti fundamentali li għandna nenfasizzaw hawnhekk. Għatta membri ta' dan il-Kumitat ħadmu b'mod intensiv fuq dak li sar maruf bħala il-pakket ta' sitt miżuri, is-six pack. Aħna kellna sitt testi leġislattivi, sitt dokumenti legislativi, u aħna irnexxilna niksbu konklużjoni ibbilanċata meta aħna analizzajna il-konsegwenzi vari li ma jkollniex il- l-aħjar zona monetarja possibbli. Issu sur Gozez għadu kemm semma dan il-fatt. F'żona monetarja mhux perfetta jien naħseb li hemm zbilanċi serji fir-rigward ta' deficit u um, djun fatta pajizi, jina Porterra l parti wahda ta' dan il-pakket ta' sitt miżuri l parti ta' kif tevalwa dawn l iżbilanċi U aħna għamilna bieċa xogħol tajba interessanti ħafna rajna dak kollu li kien involut, il-possibilitajiet kollha involuti. Issa għandna dawn iż-żewġ testijiet ġodda u bħalissa dawn huma parti minn idea ta' trattat ġdid li qed jiġi preparat u dawn bażikament inaqsu il-focus li kienna fil-six pack. Aħna għedin analizzaw mekkanizmu li issa ser iwassal għal kontroll iktar riġidu tad dejn u deficit u għedin issaħħu il-għat preventiv iżda qed jagħmlu dan mingħajr ma jsiguraw li jkun hemm koerenza bejn l-istrateġija medja fuq medda twila ta' żmien li jridu li l-pajjiżi isegwu u il-bżonnijiet fuq medda qasira ta' żmien. Jiena naħseb li dan huwa wieħed mill-problemi ewlenin li aħna niffaċċaw hawnhekk. Aħna rridu nelbu dawn id-diffikultajiet irridu insolvu il potenzjal għall inkonsistenza bejn il-mekkanizmi, il-monitoraġġ u l-kontroll tal-budget fuq bażi annwali għaliex dan jistambati wassal għal ehm, kastigi u proċeduri kontra l-istati membri. Aħna rridu nikkomplementaw dan kollu ehm, kuxjenza ikbar ta' kif taħdem id dana ewra. rridu li naqdu flimkien ix-xogħol kollu li għamilna fil-pakett ta' sitt miżuri. Sta jena ma naħsibx din il-konsistenza qed tiġi garantita hawnhekk fil-dokument li jina li rapporter għatem għad ta' kwistjonijiet li għad iridu jiġu analizzati. Irridu nassiguraw li kunem koordinazzjoni kif suppost bejn il pajs differenti fil-proċess budgetarju. Hemm punti pozittivi li jistgħu jinkisbu mill-kalendarju li qed jiġi armonizzat iżda ma hemm l-ebda armonizzazzjoni bejn il-valuri u l-istimi li qegħdin jiġu preżentati li se jiġu preżentati mill-pajjiżi. U il-figuri statistiċi mhux dejjem jkunu f'konformità mal-kalendarju eh, eh, politiku. Irridu koll nużaw entitajiet indipendenti bħala sorsi ta' informazzjoni indipendenti. Jena naħseb li din tista' tiġi meqjusa bħala xaġa pożittiva u fl-istess ħin irridu nigarantixxu li ikonna tqabbil kif suppost bejn sorsi differenti ta' data. Irridu nassiguraw li ikun hemm sorsi ta' min jarbot fuqhom li dawn is-sorsi jkunu sinkronizzati. Hemm ftit innovazzjonijiet hawnhekk Hemm element politikament ġdid li huwa relazzjoni diretta bejn il-Parlamenti Nazzjonali u il-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea tista' tippreżenta lil Parlamenti Nazzjonali fir-rigward ta' sitwazzjoni ta' pajjiż partikolari u ikolli ngħid li din hija xi ħaġa li rridu nanalizzaw x'inhu l-konsegwenzi ta' dan kollu. Din hija xi ħaġa innovattiva ħafna bħala idea. Irridu naħsbu dwar ir-responsabilitajiet tal-Istati membri. Irridu nitkellmu dwar l-effetti fuq il-leġittimità demokratika, l-kwissjoni tal-leġittimità tapplikaw kol meta aħna nanalizzaw l-azliet ta' politika li edin jiġu prezentati permezz tal-budget. Ovvjament pajjiż irid jieħu jagħmel il-politiċi tal-budget tiegħu stess skont l-interessi tiegħu. Naħseb li rridu nagħmlu iktar xogħol dettaljat f'dawn il-kwistjonijiet kollha biex nassiguraw li jkun hemm kundizzjonijiet minimi. U biex l-istat membru ikollu xi tip ta' ownership fuq is-soluzzjonijiet li jiġu prezentati biex bekk u ikollu parti mill-istess budget tiegħu stess. Ovvjament, l-istati membri se jkollhom jikkonċiljaw ma l-istati membri l-oħrajn u jinnegozjaw il-budget tagħhom jista' jaf isibu ruhom f'pożizzjoni dajfa ħafna, irridu nanalizzaw id-dettall. Irridu naraw eżattament xer ikunu il-kastigi u s-sanzjonijiet involuti Irridu naraw eżattament kif l-istatistika edha tiġi miġbura fl-istati membri differenti. Irridu nassiguraw u naraw kif entitajiet indipendenti edin jiġu intużati. naħseb u għaxira u meħtieġ għal biex nkunu nistaw namlu um, nerġa' niksbu l-ekonomija fuq medda twila ta' żmien, i li ma rridux neqirduha blista twila ta' ċekkiet u analiżi li kopru biss situazzjonijiet fuq meta qasira ta' żmien u li jafu li jkun hemm monitoraġġ dettaljat li ma jwassalx għal stabilità fuq medda twila ta' żmien. Għandi xi kummenti fuq ir-rapport ta' Sur Gozes. Ma nafx xi kummenta issa Hemm xi aspetti però li jiena nista' nikkummenta dwarhom issa. Bħala xedow rapporter jiena nista' nikkummenta fuq ir-rapport ta' Sur Gozes. Uħut mill-kummenti li għamelu fil-kummenti tiegħu japplikaw għalija wkoll. Hemm xi ħaġa serja però. il-kastigi ta' meta inti ma timxix skont l-anijiet ta' dejn, f'dan il-każ hemm possibilità li jiġu ntużati fondi strutturali. Il-fondi strutturali kollha qed jiġu ser jiġu intrati mill-pajjiżi fejn tirċievi dawn il-fondi. Din hija xi ħaġa negattiva ħafna. Fondi strutturali huma immix infasla biex jippermettu kompetizzjoni fuq is-suq intern. Jekk nżidu din il-moneta unika f'ekonomiji kollha differenti, il-fondi strutturali jippermettu iktar eh, diverġenza fir rigward ta' kompetitività u għaldaqstant il-pajjiżi jistgħu jelbu jaraw ser jagħmlu fir rigward tal-kompetizzjoni biex jibqa' kompetittivi sew fl-Unjoni Ewropea dan huwa żmien fejn tista' tara żbilanċi li qegħdin dejjem jiżdiedu fiż-żona ewro. Qegħdin naraw iktar diffikultajiet għal qatt ta' stati membri. Jekk inti ma żidx penalti żieda billi tirtira l-fondi strutturali, din jidher li li xi ħaġa ma sens eh, li mhux ġusta politikament din ix-xekkel li u tikkastiga lil min huwa l-iktar dajjef. Hemm ukoll għadta aspetti oħrajn li għandhom jinftemu jiġu spjegati aħjar. Artiklu 31-35-36 Pajjiż li ġada ħarf diffikultajiet naw li dal-pajjiż m'għandux wisq lokal manuvra meta mqabla mal-miżuri li l-Kummissjoni l-Kunsell jistgħu jimponu. Jekk pajjiż jitlob għal għajnuna dan ikunu qed jiġu soġġetti għal mekanizmi u programmi li għalissa għadhom irridu jiġu imtejba iktar jekk aħna irridu nkunu iktar effettivi biex noħorġu mill-kriżi. Dawn huma il-kummenti tiegħi għalissa dwar ir-rapport tas Sur Gozes, jiena nispera li jkun hemm kooperazzjoni tajba bejn iż-żewġ rapporters is daw rapporter il-kumitat kollu kemmu biex bekk inkun nistgħu ntejbu dak li għandna qudiemna għalissa. Tajjeb, il-shadow rapporter tar-rapport ta' Liza hija s-Sinjura Marjen, jekk joġbok. Grazzi President, jiena ser fil-qosor ħafna Jiena nippreferi li nistenna l-emendi mm, ta' bosta kollegi biex naraw se nagħmlu b'din il-proposta. Iżda għandi kwistjoni waħda. Aħna għamilna il-xol fuq il-pakket ta' sitt miżuri qabel is-sajf il-Europe Plus Pact ġie approvat mill-Kunsill. Għanna dawn il-proposti sa' mill bitu tal-Kummissjoni li talbuha għamlu talba formali. Issa se jkollna trattat ġdid li għandu jiġi kom finalizzat dan ix-xar qed isir ħafna iktar diffiċli, dawn ir-regoli qed isiru iktar diffiċli u qed nipprova nara jekk nistgħux noħorġu minn din is-sitwazzjoni mingħajr ma jkollok lista ta' kif għandhom isir l-affarijiet u meta. Jiena naħseb irridu nanalizzaw dan fid-dettal ħafna u nassiguraw li dan kollu jagħmel sens għaliex inkella ser nispiċċaw b'ħafna taħwit ta' regoli flok noħol u iktar fiduċja ser tinħolo ħafna iktar nuqqas ta' fiduċja dwar xandu jisir. da' stant imħazba. Tini ħaġa trattat il-ġdid qed naħdmu fuq bħalissa. Jina rajt liktar vizjoni riċenti. Dik li ġiet preżentata waqt il-laqgħa ta' nhar il-ġimgħa tippreżenta il-Golden Rules li għandhom kollom l-istess forza ta' trattat li jitkellmu dwar bżon ta' bilanċ strutturali dak li qegħdin nagħmlu hawnhekk huwa l-implementazzjoni ta' dan. Aħna rridu analizzaw iktar kif dan kollu jaqbeħ flimkien. Din qed isir ħaġa ħafna iktar komplessa se nieqafawha issa grazzi. Ser nistennew naraw x'ser jiġi preżentat. U mbagħad niddiskutu. Issa ngħaddu għal kommenti fuq ir-rapport ta' punt numru 5. Grazzi Dwar rapport ta' Sur Gozes, jina naqbel ma' dak li għal rapporter tana qabel, permettu li xiftit kommenti fil-qosor l ewwel net u e, faċli, u ħafna ktar faċli jek diskutu ftit id-diskussjoni ta' Six Fek. Irridu naraw jekk dan l-eżerċizzju wix meħtieġ jom le, imma jekk nalimnaw dan il-fattur naħseb li politikament il-grupp tagħna, il-grupp tal-Liberali u anka lili, jiena stess aħna nappoġġaw ħafna dan l-approċċ fir-rigward tal-proposta u għadastant ir-rapport eh, dan huwa punt ta' tluq tajjeb ħafna għan negozjati. Kien hemm xi punti kontroversjali li xtaqt nitkellem dwarhom um, fir-rigward tal-impenni, il-commitments lejn ċertu pajjiżi li ma segwewx il-regoli um, komuni. Din hija xi ħaġa li aħna diskutejna fit-tul ħafna brabta mar rapport tiegħi fil paketta ta' sitt miżuri u l-konklużjoni dak iż-żmien kienet li m'hemmx appoġġ um, um, minna ħata din il-kamra fir-rigward ta' dan il-qasam, dan il-punt. Jina personalment naħseb li jekk inti ma tistax tiffirma għal regoli komuni u għal astant ma tistax tirċievi fondi sull unjoni Ewropea. Da huma hemm ċertu pajjiżi li jinsabu fl-iktar sitwazzjoni diffiċli u nistgħu nifhmuhom iżda rridu nagħmlu differenza bej pajjiżi li jinsabu problemi ekonomiċi u pajjiżi li mhux qed jirrispettaw ir-regoli. Jekk ehm, regoli ma jiġux rispettati din hija kwistjoni oħra għal daqstant jiena issa qegħdin nistenna li nisma' minn għadkom l-affarijiet jista' marru ħażin ħafna jekk il-kunsil jagħti li jieħu approċċ ħażin fil-futur. Mhijiex l ħagġa ħaġa li pajjiż għandu jagħmel jiena nispera li aħna qatt ma f'dik is-sitwazzjoni. Għanna t-min shadow rapporters, għanna zewġ minuti kull wieħed, ġifiri serret Ma tantx għandek wisħin, jgħid il-President. Fil-qosor ħafna jgħid Karl dwar jekk il-Kummissjoni jux se tkun tista' tagħmel monitoraġġ ta' dan id-dibattitu daqshekk diffiċli fil-Parlamenti Nazzjonali naħseb li jridu nżommu metodu tal-komunità u nappoġġaw il kommissjoni kemm jista' jkun. Din se tkun l-ikbar sfida tagħna. Se niqafaw, grazzi. Um, you're next. Grazzi. Sven, il-President Sash Music, jaxmok. Nista' forsi nħu l-opportunità li nagħmel xi kummenti li mhumiex daqshekk tekniċi f'natura tagħhom jiena xellu għal sorveljanza msaħħa. Hija din hija pjuttost ironika. Għaliex għandi isu impressjoni li dawn il-pajjiżi għandhom bżonn solidarjetà msaħħa. U aħna rridu naraw illi il-programm issa qed kif qed jiġi suġġerit U bazzikament qed jagħti setat ta' sorveljanza addizzjonali lill-istituzzjoni illi fallieta, falliet ma ma nexxilix li toħroġ pjanijiet vjabli għal pajjiżi rispettivament. Għawħed irrit jgħid li l-gvernijiet dan il-pajjiżi ma tantx kienu ħafna ħjar u allura ammetti li hemm ukoll problemi ta' implementazzjoni ġew il-Greċja mod partikolari. Imma naħal oħra iġidu ninnotaw li hemm problema bir-riċetta hawnhekk. U din hija sitwazzjoni. Fl-istess ħin nħan ħablux ta' mal-patt fiskali jew ftehim illi Ġan Paul diġà semma illi tenni b'meddi strambi affarijiet li aħna ddeċidejna daħħal ċertu elementi ġodda unħafna ħafna minnhom implementati taħt liġi komunitarji. Komunitarji allura tajjeb idli daħlu din l-idea f'dawn il-proposti biex integraw il-bini illegali. Dan da mill-lat demokratiku. Imma minn ma jkonna eh, operazzjoni ta' li nerġaw nibbalanċaw kollox fis-sens ta' li nħidu bis-serjetà l sena 2020 waqt li fl-istessin inwent u l-obbligi tagħna ser ikun diffiċli ħafna minn lina illi nappoġġaw din sempliciment biex noqogħdu ntejbu xi regoli demokratiċi naħseb li. Nasab importanti ħafna illi nkunu ktar speċifiċi. Kif eh, il-gruppi ta' interess differenti kif ukoll il-pubbliku ġenerali importanti nħarsu lejn il-pjanit ta' sorveljanza u kif dan isir trasparenti lil pubbliku. Jina xettiku ħafna dwar din id-dispożizzjoni li dawn ir-rapporti kollha iżommu sigrit um, u dawn jistaw biss jiġu biss nkixfu biss bażi ta' kas kas, nasab għana bżon iktar minn hekk, għana bżon iktar trasparenza ta' diskussjoni, inklusjoni ta' diskussjoni dan il-programmi. Grazzi su ċunġis. Grazie ċer, nasċedow reporter. rapporter il-grupp Greek fuq il rapport Gozes. Ma tantx għandna wis żmien eh, ħin għad-dispożizzjoni tagħna diġà ah, ntqalu ħafna punti u fil fat parti minn dan li ħanejt jendux eh, għasamu kol bat tini regolament. Il-tieni regolament jissupplementa il-pakket ta' gvernanza ekonomika li aħna konna kontra pala grupp aħna konna votajna kontra l-ideja ta' gvernanza ekonomika. aħna ma naħsbux li dan huwa mod kif aħna nirġixxu għall-kriżi. Istess ħin aħna nistgħu wkoll nagħtu nagħmlu iktar pressjoni, tejna biex nagħmlu iktar pressjoni għal ċertu miżuri soċjali għaliex eh, hemm problema kbira b'affarijiet illi ser ikonna eh, ħakonna nitilfu minħabba dawn il-proposti. Għam xie pero però xie kommenti li ntqalu, reporters u oħrajn ħadu nota ta' dan. Dan il-pakket kif ukoll iż-żewġ regolamenti flimkien Kien hemm eh, mistoqsija dwar ir-rabta bejn dawn u l-ftehim il-ġdid li ġie negozjat mill-mexxejja politiċi tagħna wara qatta Deċembru. Issa din saret kompetizzjoni dwar min jista' joħroġ bliktar regoli stretti. Issa mbagħad dan it-tekst ukoll imma wkoll fuq oħrajn. Min mindu l-IMF sar sar istituzzjoni ehm, Ewropea, min mindu għandha dritt għal parteċipazzjoni indaqs dawn il-proċeduri. Punt ieħor illi sunira Ferrera diġa semmit, dan għal fi Greċi wkoll. Xi ħadd illi ma jirrispettax dan il-proċeduri dan il-kontrolli xiġri dan il-każ. Inflejjes mill-fondi strutturali ser mussejr nata. Jfisser li ser ikun eh, inqas svilupp. Dak qed naraw fil-Greċja, dan ir-regolament se jirrib jiddaħħal huwa surveljanza aktar stretta. Ma diġà għandna fil-Greċja għandna trojka ġejjin għanna kull tip ta' kontroll, kull tip ta' sorveljanza li qed iseħħ u iktar miżuri stretti li qed jiddaħlu u il tip ta' klima li dan qed joħloq Eja, wahda li qed naraw wassat il-firx madwar l-Ewropa. Il-Kummissjoni l-Ewropa tista' tamel l-Ewropa ta' sorveljanza sħiħa miżuri mingħajr li huma kifra ħafna. U ma jkollix ħinjena. Ma nasibx li ma kellniex il-tweġiba qabel għal jew laqas ma ħajkonna aktar il-qudniem. Il-mon tranosa. Grazzi, f'żewġ minuti biss nista' ngħid il-leżis kollegi għandna problema. Per eżempju, xarilu, il-Ministeru Spanjol għal il deficit Spanjol se jirrepreżenta 6% tal-GDP Spanjol. Spanjola u aħna nafu li sa da għatjajdu jgħidu li d-deficit għajkun iktar minn 8% tal-GDP. Ċvis kollegi. Maħniex qed nitkellmu dwar jekk aħna qegħdin liberali jew x'inhu ħnamma nitkellmu dwar hawnhekk gvernanza ħażina. Qed nikkontrollaw id-daqs tad-deficit tagħna nazzjonali, ġini l-ikbar sfida ta' ġenerazzjoni tagħna u wkoll irridu moralment naċċertaw ġenerazzjonijiet tal-ġejjini mhumiex ser jitwildu minn il-pis ta' dejn fuq darhom. Ixtieq nipproponi idea. in the, emenda ah irridu nsaħħu il-kontroll tal-tbassi tal-budget, t-twettiq tal-budget, u aħna irridu wkoll naċċertaw illi illi l-infiq l infrastruttura tiġi analizzata bir-reqqa skont eh, analizi li jqisu eh, spejjeż. Per esempio, fi Spanja, dawn hemm biss 40 miljon miljon ruf u għandek 59 ehm, aeroport. Ġermania għandek 89 miljon persuna u xi 30 aeroport forsi l-iktar fi għandhom minqas minna u iktar nies. Spanja hija iktar huma pajjiż iktar kilometri ta' ferroviji ta' veloċità mħaffa. U kollha qed il l-flus. U xorta waħda memx trasporti li jaqdu l-portijiet mediterrani mal suq biex ikusun uħorġu bil-krizi. Allura jina ħan prezenta eh, emenda li titlob analizi li tqis il-spejjes u eh, skont il-paċista li stata membri. U dan jista' jinkludi wkoll Mux jista' wkoll jinkludi ċertu reġjuni Ewropej b'ċertu importanza sistematika għall-Ewropa. Grazzi Filip. Jina nibda ngħid billi ngħid, jina nibda billi ngħid li għandna bżonn dawn ir-regolamenti. kol għandek eh, bżonn l-interazzjonijiet bejn istati membri jien ikunu regolati b'tali mod li dan iseħ hekk eh, kif jgħaddi żmien. Ġifieri ovvjament dawn huma strumenti essenzjali. Issa, fuq il-kontenut fuq li il-Komissjoni qed razan il-budget. Din kun l-opportunità li naraw konsistenza bejn il-budget nazzjonali u dawk sotto nazzjonali. U dik tas sena 2020, ġifiri jek aħna irridu disciplina fil-formula, mela aħna rridu nqisu dan kollu, m'għandix eh, soluzjoni, iżda naħseb li Hawnhekk għana nediskutu meta il-Kummissjoni tiżid il-budget dan ma jsir ma jindux isir biss f'dawl tal-kriterja ta' deficit u d-dejn imma tal-milja xina xin. Eh, naħseb l-ikbar kustjoni li għanna unnek jew ta' leġitimita demokratika jew responsabilità. Aħna li mhux qegħdin namlu huwa li natu l-Kummissjoni setat supranazzjonali biex ikunu jistaw jmorru um, fuq il kapiet ta' stat jnejdu iva, inti forsi tajt iva dawn il-personi spostu ma' eletti, iva veru imma ħadd fil-Belġju meta jiġi l-Prim-Ministru joqgħod eh, jitfa' dubi f'xagħmel il-Prim-Ministru tal-Belġju bħala membru tal-Kunsill ħadd qatt ma jgħidu xejn. Qatt qatt ma ħajlu xi fitodux tgħidux li dan hija l-kontabilità responsabilità demokratika huwa biss post wieħed fejn persuni li qed jiġu eletti li qegħdin jaħarsu l-interess nazzjonali komuni u dan huwa hawnhekk fil-Parlament u għalhekk il-Kummissjoni mhijiex qed tinżamm responsabbli meta l-Kummissjoni qed tagħmel budget eh, kommenti tagħha fuq il-budget nazzjonali tan se se se tagħmlu abbażi ta' ċertu mod ta' ħsieb f'termini ekonomiċi u politiċi aħna nafu li l-Kummissjoni Ewropea iva preġudikata minn dija normali ovvjament għaxan huwa bnedmi wara kollox u għalhekk aħna rridu nagħtu affassal dana kollu. Ġifiri, meta t-nimu dwar kompetitivta minnħat tal-Komissjoni, 95% ħafna drabi qed iħassuni l-pagi, imma eb ħafna ktar determinanti tal-kompetitivta jekk inti għandek gvern li jrid jinvesti f'aspetti oħrajn tal-kompetitivta forsi. Li mhumiex il-pagi, komissjoni li le le għax għal rridu xejn minn dan aħna l-pagi biss. Aħna rridu inqas pagi, eċetera. Din hija kwistjoni politika. U aħna nina ma toġobnix li konna entità eh, ċentralizzata li tiddetta kif triti mingħajr ma jkun responsabbli għad deċiżjonijiet tagħha. U aħna bżonn din ir-responsabilità u dan ma jnarawx imkien f'dan iż-żewġ regolamenti. Rapporters, tixtiequ titaw żewġ minuti xtu konkludu? Le ma la' għeddin qegħdin għalaqna fil-ħin. Fuq it-timetable mela għandna prezentazzjoni tal-abbozz bil-28 ta' frar